Lunch break and then tomorrow morning and afternoon. Uh, first, the adoption of the agenda. I have to let you know that the vote on the draft report... Nishtiq najdilkom li il votazzjoni fu il-rapport eh, abbozz fuq suspettati ħajsir wara il-rapport Vikstrom. Iġveri sempliciment biddilna l-ordni tal-voti. Issa, punt addizjonali fuq l-agenda u e, għada wara nofsinar għanna skambju ta' opinjonijiet wara l-deċizjoni tal-konferenza ta' presidenti ta' 30 april dwar l-effetti possibli inkluż fuq id-drittijiet u l-status ta' stat tal-Unjoni Ewropea jekk stat tal-Unjoni Ewropea deċidi li jerġa' introduċi il-pena tal-mewt. Mela jekk mawx oġġezzjonijiet nistgħu nadottaw l-aġenda kif ġiet emendata. Grazzi ħafna. Issa fuq l-interpretazzjoni waqt din il-laqa Sfortunatament l-interpretazzjoni bid-Danis, Grik, il-Latvi u l-Kroat mhumiex disponibbli. Issa naddu għall-approvazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi in-nomina ta' rapporters. Wara id-deċiżjoni tal-koordinaturi ta' 27 ta' April, dawn ir-rapporti ħajerġgħu jiġu allokati. L-allokazzjoni ġdida tal-SND hija din li ġejja, Sinjura Fajon hija rapporter għal kodiċi tal-Unjoni fuq il-viżi. Eh, Is-Sinjura Seppel għal ġlieda kontra il-frodi għal l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali, mbagħad wara d-deċiżjoni tal-koordinaturi tal-31 ta' Marzu, is-Sinjura Ferrara inħatret rapporter fuq il-rapport ta' inizjattiva propja ġlieda kontra il-korruzzjoni u segwitu ta' rezoluzzjoni krim. Dan the coordinators decided to request additional... U Sorboni u kol ġi maħtur pala rapporter fuq inizjattiva, inizjattiva propja. <coughs> Issa nixli nissuġġerixxi dawn iż-żewġ laqat li ġejjin għal dawk il-koordinaturi li il-koordinaturi fil-fatt iddeċidew li jagħtu eh, laqat addizzjonali. Iġri fis-26 ta' Mejju bejn 9 u nofsija u 3 u l-25 ta' Ġunju għal ġurnata kollha ġbir l-istess ħinijiet 9 sa' nofsija u mit-3 sa' 6 u nofs Il-Kumitat japprova dawn ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi? Tajjeb wisq. Aħna nixtieq nfakrukom li il-ħin tal-votar illum ġi fissat tal-11 kwart. Ħajkonna votazzjonijiet diffiċli, għalhekk nixtieq nitlobkom li tassiguraw li kolkom il-karti tal-votazzjoni elettroniċi ma'kom għaliex waħda minnhom fil-fatħa tiġi votata prattikament kollha eh, elettronikament biex inkunu aktar ċari u naġlu aktar. U nixtieq infakkarkom ukoll li għanna laqa konġunta mal-Kumitat Ekon illum li ħassir f'nofsinhar fil-Kamra tal-laqat THS 3 c Iġbir ħajkun hemm votazzjoni hemmhekk flimkien mal-Ekon. Issa l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqat tal-5 sa' 6 ta' novembru tal-2014, l-20 ta' novembru tal-2014, l 3 tal-4 ta' deċembru tal-2014 u is-27 ta' jannar tal-2015. Jekk mawx oġġezzjonijiet nistgħu napprovaw il-minuti wkoll. Mela, l-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tagħna illum hija preżentazzjoni qasira minni bħala rapporter fuq ir-riżultat ta' trialogu fuq l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat taħriġ tal-infurzar tal-liġi Sepol. Jiena ħani nipprova nagħtikom eh, stampa qasira tal-pożizzjoni tagħna illum. Għanna ninsabu wara t tieni round ta' trialogu l-bira kena t-tini wieħed, kif ukoll kena żewġ laqat tekniċi fuq il-livell ta' staff, u fuq dawn il-punti li kienu importanti ħafna għal parlament aħna għanna liżiet emendi li waslu għal dan il-rapport. U jina naħseb li nistaw neħu kompromess tajjeb. Nixtieq nirreferi għal artiklu wieħed fejn il-Kunsill approva sempliċement is-sentenza li l-Unjoni Ewropea tistabilixxi din l-Aġenzija, s-Sipol, u kwalunku ħaġa oħra li ġiet miżjuda mill-Kunsil u mbagħad podġa fl-artiklu 3. Aħna adottajna artiklu dwar dawk il-kwistjonijiet li kienu importanti għal kollegi tagħna, aħna verifikajna jekk e, kienu xtajbin, hemm xi ementi mill-għalde imma mbagħad indonajna li huma tajbin għal-jom. Li ħaġa importanti fl-artiklu 3 aħna nistgħu nilħu kompromess fejn il-Kunsill jaċċetta li s-sipol għandha tkun tista' timplementa li hija ħaġa importanti jekk jistabilixxu l-Aġenzija u għawek għandna referenza ċara għal rispett komuni u il-ftejm tal- l-infurzar ehm, ta' drittijiet, kif ukoll kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali li kienet priorità għalina li ċi toħroġ ċara fit-tekst. U ħafna mill-elementi mill-kollegi waslunna propju fuq dan il-punt. U dan jider fuħet mill-premessi. Imma dan jider anka fl-artiklu, ġvi artiklu 3 paragrafu 1, u referenza għall-iskema tal-infurzar tal-liġi ħatider taħt il-premessa anka jekk il-kunsil ma jixtieqx jindika il-komunikazzjoni diretta. Dak li ħalla miftuħ it-trialogu tal-bira huwa d-dibattitu fuq ir rizorsi il-kunsil irrid jiġi lura ma fuqna Irrid naraw ir-riżorsi sabiex inkunu nistgħu ikonna tekst effettiv u tajjeb. Għatem dibattitu fuq il-Kumitat Xjentifiku u ovvjament fuq il-kwistjonijiet ta' gvernanza fejn għatem eh, punt miftuħ, iġviri il-proċedura ta' għazla ta' direttur eżekuttiv. Jena naħseb li dan huwa punt li rrid jiġi diskuss u il-Kunsill irrid juri aktar flessibilità fuq dan. Fuq il-punti l-oħra, naħseb li kellna tekst tajjeb mhux ħażin, u ikun xikun il-riżultat nixtieq nenfasizza li peress il-fajl tal-Europol għadwet jiġi diskuss Jiena nixtieq nitlob eh, arrija mill-Parlament Ewropew u l-Kunsil li l-istruttura ta' gvern mażula f'dan il-fajl hija speċifika għal każ u m'għandix tkun preċedent għall aġenzija l-oħra partikolarment l-Europol għaliex aħna ma nixtiequx ninfluwenzaw u ebda mod ir-riżultati ta' dawk il negozjati Irrid ngħid li l-kollegi tiegħi, speċjalment is-Sinjora Bejnova li kien ibqeda ħdejja waqt l-ewwel trialogu, i eh, appoġġatni u nixtieq ringrazzja għaliex hija ta' kienet għajnuna kbira u qed nara li tixtieq titkellem. Ksen sa podjeko għaj za skupinu SND. Jena nixtieq nirringrazzjak fisem il-SND għal kooperazzjoni eccellenti Jina dejjem nkun sodisfatta ħafna meta nara mara li hija lesta li verament tinvolvi ruha. L-approċ li inti ħadd meta trattajt dan it-trialogu huwa wieħed li jiena verament apprezzajt. U rrid ngħid li inti appoġġajt waħda mit-talbiet verament importanti minn naħa tagħna. Iġbi ħarsin ta' drittijiet fundamentali u rritnajt li jinti ħdimt maħna b'mod professjonali ħafna u nishtiq nirringrazzjak ta' dan. U nittama li kollox imur tajjeb fil-votazzjoni. Grazzi ħafna mela ejna raw, issa xieġri fit trialogu li jmiss. U nittama li konna suċċess u fl-ħar mill-ħar konna tekst tajjeb. Mela, da kollox fuq sipol, Jena għaddu issa l-punt li jmiss, il-punt 5, għankunu edin niddiskutu l-Aġenda Ewropea fuq is-Sigurtà. Fit-28 ta' April il-Kummissjoni adottat Aġenda fuq is-Sigurtà li tfassal l prioritajiet lodot konkreti u l-azzjonijiet li rridu jittieħdu fuq livell ta' Unjoni għal periodu ta' bejn l-2015 2020 L-aġenda diġà ġiet ippreżentata mill-kummissarji Timmermans u Avramopoulos fil-plenarja propju dakinar li ġiet adottata. U aħna kenna l-possibilta u koll li niprezentaw l-ewel reazzjoni tagħna għal dan id-dokument importanti. U issanna l-opportunità għal diskussjoni ħafna id iddettaljata fuq dan. Nixtieq nilqa l-sur eh, Soreka, direttur ta' direttorat fuq is-sigurtà DG Home, sabiex ikun jista' jippreżentanna f'aktar dettal din l-Aġenda Ewropea fuq is-Sigurtà. Naddi l-kelma lilek. Sur Soreka. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-odwa tajba lil kulħadd. Aħna verament kuntenti li għanna din it-tieni opportunità sabiex nippreżentaw forsi f'naqri iktar dettal l-Aġenda Ewropea fuq is-Sigurtà Jina naf li lan huwa li konna skambju ta' opinjonijiet. Għalek aħna ħanipruvaw li il-prezentazzjoni namluha b'mod dinamiku. Aħna ħejjejna 12 slide li forsi saw sa' sabiex il-prezentazzjoni tkun aktar interessanti. Lan huwa li natukom l sfont Iżda l-aktar il-kontenut. L-importanti huwa l-kontenut u ħan n inniedu diskussjoni fuq is-segwitu, il-passi li jmiss. Palma tafu aħna bdejna it t tagħna ta' din l-Aġenda Ewropea eh, fuq is-sigurtà diġà bdejnija mill-2014 meta il-Kunsill Ewropew talab li il-Kunsill u Kummissjoni jibdew iħarsu lejn Strategija interna inġedda, Il-Parlament Ewropew kol talab għal dan din tip ta' strateġija mġedda. Għalek kienem program intensiv ta' konsultazzjonijiet eh, bej l-istituzzjonijiet kif ukoll fl-ulju ta' sena li għaddit kien hemm konsultazzjoni pubblika li fija kien hemm numru ta' ċittadini, rappreżentanti ta' soċjetà ċivili, manka stati membri parteċipaw ħġarhom. U r-riżultat tal-konsultazzjoni pubblika li damet tal-erba' xhur, dawn il riżultati kienu verament utli għalina sabiex ikunu nistgħu nidentifikaw l-ewwel net il-priorità. Iġviri il prioritajiet tal-ċittadini, dak li kienu jrid ħarsu leħ il-ċittadini fil-qasam ta' sigurtà. Umbagħad xtaqna nniedu eh, Eurobarometer ukoll li ġie publikat dakinhar tal-adozzjoni ġviri il-ġimgħa li għaddiet. Forsi u dan l-Eurobarometer identifika E, il-priorità ta' terrorizmu, il-kriminalità organizzata, kriminalità, dawn huma il-prioritajiet li iċ ċittadini identifikaw huma infushom bħala l-aktar rilevanti. Mbagħad f'Settembru kien hemm konferenza ta' livell oli li ġiet organizzata mill-Kummissjoni ma bil-parteċipazzjoni ukoll tal-President ta' dan il-Kumitat, il-Presidenza, imma anka rappreżentanti mid-dinja ta' l-Akademja, il-Soċjetà ċivili u anka il-Soċjetà mm, il-Kumpaniji privati. Iġviri kienet idea ta' dak nixuq naraw fil-ġejjieni. Umbat f'jannar kien hemm l-avveniment traġiku ta' l-ewwel ġimat ta' dan iċ-ċar taw eh, xejra differenti għal eh, din dan il-bżonn ta' urġenza u palma tafu il-President Juncker kien ċar ħafna ġviri li kienem ċertu urġenza ma li kienem bżon li ikonna dokument li jott l ħames snin sabiex ikonna E, idea ta' dawn il-ħames snin ta' azzjoni xandhom ikunu. Għalhekk aħna kontinwajna il-tejjija u mbagħad fit-28 ta' April ġiet adottata din l-aġenda. Mela, l-istorja li tirrakkonta din l-agenda, din tajt li l-Unjoni Ewropew l-Istati membri edin jifacċaw teddit għas-sigurtà kbar li huma wkoll ta' natura transkonfinali u dawn jiġġustifikaw l-intervent tal-Unjoni Ewropea f'qasam li għadu ta' uh, responsabilta' maqsuma fejn l-istati membri għandhom l-ewwel responsabilta sabiex jassiguraw sigurtà interna. Iżda in-natura transkonfinali ta' teddit jamluwa inevitabli li l-Unjoni ikolla rwol importanti kif ukoll sabiex iżid valur permezz ta' l-azzjoni tal-istati membri. Għalhekk l-indirizzar ta' teddit hija responsabilta' komuni b'approċċ komuni Ewropew U dak li qal il-Viċi President u li semma il-Kummissarju Avramopoulos li din hija aġenda maqsuma, maqsuma għal dak li hija responsabilta, eh, maqsuma għal dik li hija l-impenn u kif ukoll l-implementazzjoni. Waqt it-tejjija ta' l-aġenda aħna konna qegħdin niddiskutu dwar il-prinċipji li jistgħu imexxu l-azzjoni tal-Unjoni f'dan il-qasam. U hemm ħames prinċipji li ġew identifikati fl-aġenda tagħna. L-ewwel net konformità sħiħa ma' drittijiet fundamentali. Huwa ċar li s-sigurtà u rispett ta' drittijiet fundamentali mhumiex miri konfliġenti huma konsistenti u komplementari. Is-sena li għaddiet rajna mod kif kena nqumu naqra fuq saqajna wara is-sentenza importanti ħafna tal-Orti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ta' 8 ta' April li qalb mod ċar lill-partijiet interessati li għandhom jinkludu evalwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fil-bidu tal-formulazzjoni ta' politika. U dan sabiex nassiguraw is-sostenibilità legali tal-inizjattiva leġislattiva tagħna. Għalhekk id-drittijiet fundamentali huma parti sħiħa tal-tejja tal-politika. tal tejja tal politika u intom tistaw taraw l-agenda li aħna nikkonsidraw li din hija responsabilta maqsuma għalikom u għall-istati membri. U aħna nħossu li l-Aġenzija għal drittijiet fundamentali u il-supervizur tal-ħarsin tad-data irridu jitlu fil-proċess ħafna qabel sabiex jgħinu l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Aġenziji l-oħra tal-Unjoni Ewropea sabiex nipromovu u inżommu il-valuri tagħna. It-tieni tħassib ewlini huwa trasparenza il-responsabilizzazzjoni u l-kontroll demokratiku u m'għandix għalfejn ngħid lill-Parlament eh, Ewropew kemm hija importanti din il kemm importanti dawn il-prinċipji, eh, speċjalment taħt l-aġenda tal-Lisbona Iżda għana neħdu l-impen sabiex niġu qoddim il-Parlament u anka il-Kunsil sabiex darbtej fis namlu aġġornament fuq l-implementazzjoni tal-agenda. U dan bilan li jinħallu fidejkom mbagħad il-possibilità li tevelwaw l-implementazzjoni. Għana ankuru qegħdin niżviluppaw ukoll indikaturi tal-prestazzjoni għal strumenti ewlenin tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-interess ta' trasparenza u l-parteċipazzjoni aħna ħanbidlu Il-konferenza tal-livell oli li saret is-sena li għaddiet f'Settembru Forum konsultattiv fuq sigurta kostanti tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri, nġibu flimkien istati membri l-Parlament Ewropew, l-Aġenzija, l-Aġenzija kif ukoll rappresentanti tas-soċjetà ċivili u l-Akademja. It-tielet prinċipju huwa ċentrali ħafna għall-aġenda, ġifiri nassiguraw applikazzjoni aħjar u implementazzjoni ta' strumenti eh, tal-Unjoni Ewropea eżistenti. U din hija xi ħaġa li deret bħala wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-ħames snin li jmiss. Kien hemm ħafna leġiżlazzjoni fl-ewwel 15 il sena tal-pilastri mill-1999 il kummissjoni mill-aħħar minn Deċembru li għadda għandha l possibilità li tistudja l-azzjoni u l-implementazzjoni tal-Istati membri. Lan huwa li konna implementazzjoni aħjar u sħiħa forsi qabel ma ngħaddu għal strument ġdid. Ir-raba prinċipju huwa il-bżonn li nġibu flimkien l-isforzi ta' l-Aġenzija l-Aġenziji li huma attivi fil-qasal ta' sigurtà mhux biss l-Aġenzija tal ġeċe imma dawk l-Aġenziji li huma barra mill-qafas tal ġeċe bħal EMSA jew ENISA li għandhom xjaqsmu ma' sigurtà sabiex ikunu parti minn familja usa u jiġbru flimkien l-isforzi li dawn l-aġenziji kollha għandhom xi kontribwixxu għall-azzjoni tal-istati membri. Umbat approċ transsettorjali li jmur li lin minn purament il-infurzar tal-liġi, ġuri eh, sens aktar stretta sigurta kif ukoll li daħħal aktar politika li kollha impatt fuq it-tfassil ta' dawn l-istrumenti ta' sigurta pa' trasport, finanzi, eh, dwana, edukazzjoni, inklużjoni soċjali, enerġija, saħħa pubblika. Għada ħataraw il-Kummissjoni ħatkun qed tadotta il- l-istrateġija tal-suq waħdin id-digitali kif ukoll ir-rabta bejn l-istrateġija tal-isem u l-istrateġija li ġiet adottata s-sena li għaddiet huma viċin ħafna u eżempju tajjeb ta' kif din il-politika trid tmur id fit aktar milli kienet fil-passat. fl net il-ħames prinċipju mhux ġdid aħna inna nitkellmu dwaru sabiex ikonna rabta aktar mill-qrib bejn id-dimensjoni interna u esterna tas-sigurtà mem lebda teddida għas sigurta interna li misġeja u kol minn barra l-Unjoni. Intom tafu il-rappresentanta Olja, viċi president edha taħdem fuq revizjoni strateġika fl-istrateġija ta' sigurta esterna tal-2003 u i ħatoħroġ b'din revizjoni strateġika f'Ġunju Imma aħna diġà identifikajna dawk l-elementi mis sigurtà interna irridu jiġu identifikati. Per eżempju, l-isqarja fuq il-rol tal-forzar tal-liġi imma wkoll traffikar tal-medmin, eh, kriminalità organizzata, immigranti, fora, fuq il-kriminalità fil frontiri u relazzjoni għandna ma' pajjiżi terzi. irridu nużaw aħjar l-fondi eżistenti kif ukoll l-arfien espert mhux biss fil-qasam tal-affarijiet interni, iżda wkoll aktar importanti b'mod konsistenti blajnuna esterna. La darba nidentifikaw il-prinċipji l-idea kienet li naħdmu aħjar fl-imkien fuq sigurtà interna għalek sabiex insaħħu il-qafas ta' sigurta eżistenti u għawek għal darbohra. Għawek għaw tlet pilastri imma li jkunu barra mit-tielet pilastru tal- tal-ħajja li kella dan eh, il-ħajja li kellu dan il-qasam qabel. Mela, l ewwel net aħi skambju ta' informazzjoni aħjar, zida fil-kooperazzjoni operattiva kif ukoll azzjonijiet ta' appoġġ pal taħriġ, finanzjar u innovazzjoni. Mela, l ewwel pilastru l-iskambju ta' informazzjoni. Din hija kwistjoni kritika Jina naf li hija ċentrali għal ċertu dibattitu. Imma l-informazzjoni eżistenti fil-fatt inbidli huwa skambju bejn l-istati membri u l-aġenzija rilevanti. Għalhekk l-għanar dal-boħra huwa li nassiguraw li l-istati membri jagħmlu skambju ta' informazzjoni fiħdan il-qafas ta' sigurta eżistenti u għek għedin ninsemmu per eżempju prum li jrid jiġi implementat bisħieħ. Jew inkella il-dokumenti mitlufa jew misruqa li għaw taħt l-Interpol juma huma verament strument utli biex jiġu identifikati il-ġellida barranin terroristi Umbat il-ħidma fuq il-ġestjoni tal-frontieri għawek u referenza għal Aġenda Ewropea fuq il-migrazzjoni. U din il-parti ħat tiġi eżaminata aktar fid-dettal u intom ħataraw l-aġenda mill-ġimgħa d-dieħla. Miżuri oħra huma identifikati dwar iċ-ċaqliq tal-prodotti li wkoll huma rilevanti għal sigurtà tal-Unjoni. Issa il-riżultati fuq il-proposti pendenti din ovvjament hija xi ħaġa urġenti m'għandix għalfej infakkar din il-Kamra eh, għalix din il-kamra hija involuta bisħieħ fuq il-ħidma fuq il-UPNR, il-pakket tal-ħarsin tad-data, il-regolament tal-Europol u il-bżon li naġlu. Dan huwa messaġġ li jintbat lill-istituzzjonijiet kollha u il-Kummissjoni bħas-soltu hija lesta li tappoġġa il-kolleġislatur sabiex insibu ftehim. It-tieni pilastru, kooperazzjoni operattiva, ruol kruċjali tal-Aġenzija Ewropea il-bżon nassiguraw li il-mekkanizmi eżistenti jintużaw inkluż li finanzjar il-fond il ta' sigurtà interna. U palma qed aħna nixtiequ naħdmu aktar fuq il-ċiklu ta' politika. Issa jenaddu għal pilastru tlieta. Palma qed hawnhekk nixtiequ naħdmu ħafna fuq it-taħriġ, nallinjaw li finanzjar Palma tafu l-Orizzont 2020 issa huwa parti mill-portafoll tal-affarijiet interni għalhekk hemm il-bżonn li dan ikun inkluż fl-azzjoni tagħna. Ir-riċerka u l-innovazzjoni wkoll hija xi ħaġa importanti ħafna fuq l-aġenda tagħna. Eja naġlu ftit għaliex il-President qed tistidin il għal prioritajiet issa. Mela palma semmejt, hemm tliet prioritajiet terrorizmu u radikalizmu, il-kriminalità organizzata u iċ-ċiberkriminalità. kriminalità fuq il-terrorizmu aħna nishtiq u nikkonsolidaw jew kalla noħol u għodot ġodda. Hemm ħafna klim dwar iċ-ċentru ta' kontra terrorizmu tal-Europol u jiena nixtieq ngħid li aħna nemnu li dan iċ-ċentru huwa il-konsolidazzjoni ta' dipartiment diġa eżistenti fl-Europol li jista' jrid jiġi eh, maqut sabiex jassiguraw nassiguraw li jagħtu l-lajnuna massima lill-istati membri li fiħdan il-mandat legali kollum jibbatu l-informazzjoni lill-Europol l-unità l-ġdida tal referral tal-internet li ħatitni din is-sena mbagħad il-forum tal-Unjoni Ewropea ma' kumpaniji tal-IT u s-soċjetà ċivili sabiex jiddiskutu kwistjonijiet bħal eh, estremizmu fit eh, terrorizmu u dak terrorizmu online. E, L-finanzjar ta' terrorizmu hemm kwistjoni rilevanti hawnhekk il-kummerċ illegali ta' prodotti kulturali kif ukoll kontroll tal-kontanti, tal tal-flus. Ir-risposta tal-ġustizzja kriminali għall-ewwel darba qegħdin inkludu fl-istrateġija sigurtà id-dimensjoni tal-ġustizzja li din tgħaddi mill-tabir tal-ekris imma wkoll il-ħidma fuq il- iġastisu radikalizzazzjoni fil-ħabs. Umbat, hemm il-qasam eh, ta' radikalizzazzjoni fuq dan nixtieq ngħid li aħna qegħdin naħdmu mill-viċin mal-kollegi tagħna fis-servizz li jitratta l-edukazzjoni, eh, l impigi għaliex aħna nikkunsidraw li din hija prekondizzjoni sabiex naħdmu eh, fil-qasam tal da kontra radikalizzazzjoni. Tini priorità il-kriminalità organizzata. It-tisjieħ ta' ċiklu ta' politika tal-Unjoni Ewropea, azzjoni konġunta fuq eh, il-kontrabandu, din xi ħaġa li għolja ħafna fuq l-aġenda tal-migrazzjoni. Umbat il-kunċett ta' ċittim xi wara il-flus indirizza li finanzjar tal-kriminalità organizzata implementazzjoni sħiħa tal-pakketta kontra il-ħasil tal-flus, u kif nistaw naħdmu sabiex l fiu il-Financial Intelligence Unit, ikunu aktar effettivi kif ukoll wara informazzjoni waslet minn din minn parlament li konna eh, studju ta' fattibilità ta' konfiska mhux ibbażata fuq il-sentenzjar. Eh, U il-pakket fuq il-finanzjar dan għalina u importanti ħafna naħdmu mill-vicċin eh, mal-kollegi tagħna sabiex nassiguraw li fl-2016 ikonna inizjattiva u hemm ukoll referenza għal kriminalità ambientali. Issa t-tielet priorità il kriminalità bħalma qed din hija xaġa importanti ħafna għaċ-ċittadini tagħna bżon li insaħħu il-leġizlazzjoni eżistenti l-ewwel eh, nadottaw il-direttiva fuq is-sigurtà tan-networks mbagħad irridu nassiguraw li l-utenti ħossuhom aktar siguri meta jmorru online għalhekk hemm bżonn nirvedu d-deċiżjoni ta' qafas ta' eh, mezzi taħlas mhux kontanti u l-istrateġija ħat tiġi adottata għada u kol ħat indirizza din il-kwistjoni. Saħar ħar mill-ħarnet, slajd li miss, kif ħanim xul qoddim? Palma għet, il-Vice President Timmermans, eh, kif ukoll il-Kummissarju Avramopoulos, għallu li aħna ovvjament nipretendu li l-Parlament u l konsilji jikontribwixxu għall-agenda aħna nikkonsidraw li dan il-Parlament huwa l-interlokutur ewlieni sabiex ikunu nistgħu nimplementaw l-aġenda mhux biss minn perspettiva leġislattiva u aħna nikkonsidraw li niġu lura għabbażi palma qed ta' lista ta' azzjonijiet li trid tiġi implementata kull sitt xhur fil-livell xira, inkluż ovvjament fuq il-livell ministerjali, sabiex nippreżentawlkom l-istat attwali. Nittama li l-prezentazzjoni tiegħi kienet dak li kontu qed tistennew minni u ovvjament, Sinjora President, jiena lest li nwieġeb il-mistoqsijiet tal-membri deputati.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 Grazzi tal-prezentazzjoni ta' dan il-konċett ġdid ta' sikurezz, ta' sikurta. Inħossi li huwa pożittiv ħafna l-fatt li għanna dan il-disponibilità u mbagħad wara kollox għanna flessibilità suffiċenti u issa aħna marbutin ma dan, il proċess il aħna rridu nkunu meta jisu dak li ġara f'dan l-aħħar eh, eh, xhur fil-sitwazzjoni internazzjonali rridu nqogħdu attenti mhux biss fuq il-finanza manki fuq il-personal eh, mhux biss għal parlament imma anki biex naraw kif jaħdmu l-autoritajiet ta' sikurta. Kemm se jihdu min dan biex tiġi jissir l-implementazzjoni ta' dan il-proġett. Nistaw nitkelmu fuq dan, pero dawn dawn il-terrorizmu, il-kriminalità organizzata u, u, u radikalizzazzjoni, dawn għanna bżon nitħlu fil-fazi fil fazi tal implementazzjoni Però fuq dan il-kunċett hemm xi affarijiet neqsin, imma jiena m'iniex responsabbli, però għal biex ikun hemm kompletezza rridu anki nitkellmu fuq il-żon fuq l-ambit fuq settur militari u servizzi segreti il u anki l proposta tal-Kummissjoni irridu ninkluduha u anki fil kwestjonijiet legali eh, l-alternativi ta' euro ġust biex fuq dak li għandu xaqsam mal persekuzzjoni u hemm ħafna eh, punti eh, li jirġu elaborati biex intejbu dan il-konċett eh, pero irridu nibdew l-implementazzjoni għax l-affarijiet biex jien u u jizviluppaw ruħom. Smajna dal-ħodu e, il pass li għettiħu Franza u pratikament l-istati membri mandomx intenzjoni jistennew e, l-implementazzjoni ta' Brussels 3 u emżon aħna nitluf fl-europeizzazzjoni ta' dan il-proċess u rridu niftakru illi E, e, il-bidliet huma intensivi rridu nkunu flessibbli fir-reazzjoni tagħna, il-preżentazzjoni il-punti huma eċċellenti, però rridu ngħaddu għall-implementazzjoni. U nittama li dana jista' jsir urġentement. U hemm anki il-kwistjoni e, jekk il-Kummissjoni ix lesta strutturalment biex tafaċċa dan din il-ħidma għax irridu anki nistaqsu l-istess mistoqsija eh, fuq dak li għandu xjaqsam mal-parlament. Dina eh, sen eh, sen għamluha normal situazzjoni normali u nkra sen għamluha priorità. Grazie President. F'dan ir-rapport aħna tkellimna fuq l-avvenimenti traġiċi ta' jannar ta' din is-sena li jitolbu li jkun hemm azzjoni urġenti. Personalment jiena naħseb li tkun ħaġa tajba jekk il dawk li jieħdu deċiżjonijiet dawn l isfidi joħduhom bis-serjetà, però fl-istess ħin irdu anki jaħdmu b'mod kawt u ma, ma rridux naġlu uh, biex insibu l-konklużjonijiet Eh, il-kwistjoni tal-żamma ta' dejta preventiva u hemm ħafna eh, gvernijiet illi għaddew malajr din il-leġislazzjoni ma bħalissa il-orti eh, Ewropea qed tgħid li dan mhux approċċ aċċettabbli u hija ta' tħassib illi l-istati għażammew l-istess Eh, eh, guidelines għal zamma ta' data. U anki jekk hemm guidelines differenti fil-direttiva Ewropea. F'dawn l-aħħar ġimgħat fid-dibattitu rajna kwestjonijiet differenti illi qed jerġgħu jaffaċċaw u miżuri eżistenti li mhumiex qed jiġu użati bisħieħ u hemm nuqqas ta' skambju bejn awtoritajiet u stati membri Eh, u fuq il fat li s-sistema ma jaħdimx. Irridu anki nimlew il-vojt. L-ewwel net dan għandu din għandha tkun il-ħidma tal-Istati membri, il-ħidma prioritarja tal-Istati membri tal-Kummissjoni. U rapport eh, bil-miktub, fil-rapport bil-miktub, hemm eh, kummenti vagi fuq l-implementazzjoni u nixtieq nkun naf kif se jaħdem fil-prassi un jina interessata u kol nisma kif il-Kommissjoni tixti eh, għanda eh, intenzjoni eh, tapplika pressjoni internazjonalment u kol et naraw li l-istati membri eh, biex l-istati membri kun jistaw jimplementaw il-mizuri b'mod aħjar minna il-kooperazzjoni ma l-istati membri dan ma jistax jaħdem u għandkom tku etatu ħafna valuru tajdu li dan id-dritt fondamentali għandu jiġi osservat U dan huwa veru u forsi dan eh, eh, suppost analizzajni meta eh, meta diskutejna fuq il-kwistjoni ta' zamma u anki fuq il-pakket tal-protezzjoni ta' data naf li l-Kummissjoni miex involuta però qed inħoss li dan huwa pjuttost preokupanti. illi il-kumpaniji illi Eh, eh, li għandhom interessi li għamlu flus eh, għandhom priorità iktar olja mill-interessi ta' ċittadini. U dan irridu nerġgħu nġibuh fiċ-ċentru tal-policies tagħna. U forsi dan il-messaġġ għadu ma wasalx. L-edukazzjoni, l-impjegi dan huwa priorità u u prevenzjoni u u l-iskambju ma' diġiż l-oħrajn dan u kollu tajje, pero eh, il fat li kunem il-ħol opportunitajiet għall-edukazzjoni u l-impigi u dina miex biss eh, miex eh, il-mandat il tijak, responsabilità tijak, pero rridu nizguraw li kunem anki paga ġusta, għax inkella maħnix ma ta' namlu il-progress li nishtiqo. U irrit najt u koll illi hija ħaġa eh, negativa li ftest fuq l-istrateġija eh, eh, ta' strateġija ta' sikurtà nerġgħu nitkellmu fuq il-rifuġati u fuq il-migrazzjoni. Wieħed jieħu impressjoni li dawn in-nies, in-nies illi jiġu dawn l-immigranti huma fil-fatt periklu u, ma nistawx nitkellmu fuq eh, eh, dawn il-trafikanti tal-bnedmin, eh, imma dawn mumiex il-kawza ta' dawn il-fenomeni ta' migrazzjoni. Irridu niftakru li memx aċess legali u jiena inħares l-qoddim fuq il-prezentazzjoni li ħatam il-Komissjoni l ġimaddiħla Mem lebda mem lebda mod legali biex wieħed joħroġ mill-Eritrea jew mis-Sirja dan u għalluni dini għall-unika opportunità li huma għandhom biex joħorġu uh, li jużaw dawn it-trafikanti tal-bnedmin biex jaslu fil-Mediterran. Memx triq legali għalihom uh, disponibli. U fl-aħħar il-miżuri militari. Uh, qed nitkellmu fuq l-intervenzjoni militari. Eh, u issa qed nifmu li d-dinja parti mill-problema fil-pajizi eh, ta' oriġini. Kollegi, jinsaj kollin kun rigoruza, għax għanna u koll kollegi, għanna ħafna kollegi li jishtiqu inter jamlu intervenzjoni għal daqstant mux iktar minn 3 minuti, 2-3 minuti, għax inkella ma nkunux nistaw nisimaw risposti minn għanti sur soreka. Issa e, e, e l-ismijiet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 U dawn huma dawn huma l-kelliema kollha. E, lista lista maluqa u ngħaddu l-ewwel las-Sinjura Intfeld. Grazzi. Sta niprova nitkellem e, e, b'mod konċis. Nibda billi ngħid illi il-proposti tal-Kummissjoni fil-fatt fihom elementi pożittivi l-enfasi fuq it-titjib tal- tal-iskambju ta' informazzjoni illi hija priorità E, għax aħna nafu li kull darba li kunem attak terroristiku insibu illi e, dawn il-persuni, dawn il-terroristi huma e, huma marufin għal daqstant miex il-problema hija fil-proċessar tal-informazzjonijiet, però jien għandi xi tħassib fuq id-dokument, għandi ħafna tħassib biex ngħid il-verità. Hemm nuqqas ta' bilanċ illi huwa preokupanti għax meta nitkellmu aħna fuq sikurtà nazzjonali, il-Kummissjoni Ewropea tagħmel proposti biex eh, ikun hemm iktar miżuri repressivi. Però mbagħad meta niġu għall-oversight eh, u drittijiet fondamentali, il-Kummissjoni tieqaf u tajt din hija kompetenza nazzjonali mhix fidejna. Jiena nixtieq inkun naf xinija definizjoni ta' eh, sikurtà nazzjonali tiġi applikata mill-Kummissjoni. Aħna qatt m'għandniex risposta ċara minna ħatakom. Jo għandkom is-setat jew għandkomx. Ma tistawx tajdu li aħna għandna setat biex nieħdu miżuri repressivi u m'għandniex imbagħad l-oħrajn. Pereżempju biex tipproponu eh, regoli vinkolanti fil-drittijiet eh, fondamentali. Jiena eh, eh, eh ma naqbilx mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni tal-Viċi President. Entkom titkellmu nitkellmu fuq drittijiet fondamentali ma narbla proposta. Trasparenza qed titkellem. Jien nixtieq inkun nafx qed tagħmel il-Kommissjoni fuq ir-reviżjoni ta' regolament. U anki eh, mhux biss fuq it-trasparenza imma x'tagħmel x'qed eh, il-Kommissjoni xtajt fuq l-oversight u fuq l-accountability. Xejn, ma qed tajt xejn, il-komit intkom titkellmu fuq il-konsolidazzjoni u l-implementazzjoni ta' strumenti, iva tajjeb ħafna, imma l-evalwazzjoni fejna, eh, l-evalwazzjoni li il-Parlament tala fl-2011, erba snin ilu, jiena naħseb li din il-evalwazzjoni se tkun kompluta ħafna kidkom sej se eh, tiħdu erba' snin biex tagħmluha, ma nittama li ħad tippreżentawha minn hawn ftit ieħor titkellmu wkoll fuq eh, approċ eh, u cross-settoriali Eh, dana jidir li li dana eh, sempliciment u eh, diskors tekniku biex ma nkunux nifmu xinu jaddej. U dana qed ifisser illi l-oversight mhux qed tkun possibbli li ħaġa neċessarja għax meta nħare, meta nikkonsidra x'qed jagħmlu servizzi segrati huma eh, m'hemm lebda kontroll fuqhom qegħdin jiġibu ruhom bħala cowboys. Eh, eh, iftakru f'dak li ġara fil-Ġermanja reċentement minnaħa waħda jinkuntenta u fl-istess ħin jiddispjaċini nisma li l-Awstrija marret il tmur l-qorti eh, biex jiskopru jekk eh, kienx hemm spjonaġġ mis-servizzi segreti Ġermaniżi illi kienu qegħdin jaħdmu għal servizzi segreti Amerikani. Eh, jien nista' ngħid ħafna fuq dan mhux se nidħol fi Belga kom Ġemalko Anisej hemm nishtiq nkun naf x'se tagħmel il-Kummissjoni fuq dawn il-problemi u tajdilniex illi mhix fidejkom. Intkom għandkom is-setat biex tagħmlu proposti għal kompetenzi ġodda servizzi segreti u għandkom anki l-kompetenza biex tipproponu iktar oversight jekk tridu. U ħaġa l-aħħar ħaġa nixtieq nara eh, eh, iktar eh, fuq il dak li l-Kummissjoni tixtieq tagħmel fuq il-white collar crime. Grazzi. Signor Stevens. Lodwa tajba. President. Għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel net nirringrazzja l-kellim għal prezentazzjoni li hija proposta importanti ħafna, però fl-istess ħin jiena daqsxejn waħda imħasba għax edin niproponu ħafna dejat huma tajbin, però rridu naraw ġaraf li modi U il- il-pajzaċ attuali legali u l-alternativi li jeżistu għal azzjoni jekk il-mistoqsija din il pajjiżi edin jimplementaw bizzejiet id-dejta li ġeja minn Europol eh, toħloq problemi. Jekk dan kollu mhuwiex miex jisow eh, fl-implementazzjoni totali, dan ma jagħmilx sens issa. Kif aħna se morru li lem minn dan il-qafas legali attwali imma e, jekk ikollna eh, problemi ta' kooperazzjoni eh, x'se il pożizzjoni tal-Istati membri fuq il-proposta tagħkom eh, eh, kulħadd miexi fl-istess direzzjoni u tieni mistoqsija fuq id-deradikalizzazzjoni. Hemm stati membri bħal Belġu per eżempju illi ipprovaw jiksbu esperjenza biex jaraw kif wieħed jista' iwaqqaf ir-radikalizzazzjoni jew inqasa u fil-programmazzjoni ta' intkom dana inkludejtuh u importanti li wieħed imur jara x'qed jiġri fil-kamp eh, u mhux noħorġu eh, b'ħafna teoriji li mhumiex marbutin mar-realtà. Irridu nħarsu lejn ir-realtà nafx qed jiġri. Grazzi, Signora Stevens. Signora Vergia. Oui, grazzi ħafna, Signora President. Grazzi tal presentazione, tiegħek għalu ħafna affarijiet u naqbel ma l-bicċa kbira tagħhom jiena wkoll irid nisħaq fuq l izbilanċ bejn is-sigurtà u drittijiet tal-bniedem kif intqal drabi oħrajn id-dritt għal sigurtà ma jfisser xejn mingħajr il-sigurtà u dana propju nistaw naslu għalih jekk insibu bilanċ bejn id-drittijiet tal-bniedem, drittijiet fondamentali u is-sigurtà naqbel ma dak li qalu Sinjura Sipel u illi l-istati membri qegħdin jaġixxu waħedhom jew inkella li qegħdin eh, jużaw l-emozzjoni tal-nies rajna li kienem ċerti eh, avvenimenti drammatiċi naħad gos nisma il-kollegi eh, tal-PPM ħazbin dwar l aġir ta' Franza, eh, dik l-ekkim sejħa jew dik li qedda tiġi mqabla sa mal-Patriot Act illi ġiet approvata fi Franza. Jina naħseb illi bħalissa għat mannix strumenti għal rispett ta' drittijiet fundamentali fl-Istati membri għaliex għaliex il-maġġoranza tal-kompetenza għada fidejn l-Istati membri eh, kulħadd jistaħba wara l-prinċipju ta' sussidjarjetà għalhekk jiena naqbel ma dawk li saqsew x'kompetenza għandha l-Unjoni Ewropea f'dan il-rigward. Jekk aħna ma naħdmux fuq livell Ewropew, maħna se naslu mkien għaliex dak li ġara fi Franza kien propju il-nuqqas ta' kooperazzjoni bejn il-pulizija. Għalhekk hemm bżonn li ikun hemm evalwazzjoni inti semmejta din, hemm bżonn li tisqu iktar fuqha evalwazzjoni tal-istrumenti eżistenti U kif qegħdin naraw bi kwistjoni tal-PNR, hemm ukoll il-pajjiżi qegħdin jafġu waħedhom lodot illi kienu eh, jeżistu sissa ma ġewx evalwati u tafu li l-imblok bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew huwa proprju hemmhekk fuq il-kwistjoni tar-rispett ta' drittijiet fondamentali Jiena u koll, kolli najt li jiena imħasba dwar ir-rabta li qed tissir bejn l-immigrazzjoni u l-kriminalità u irrit nisħa e, u kol fu il-dawk li jamlu kontrabandi u li traffikaw il-bnedmin, il-traffikanti ta' veru ma jinsabux fi territorju tal-Unjoni Ewropea, nsebu għan bnadi oħrajn, dak li jisir fl-Unjoni Ewropea u għalli e, nimmiraw lejn jew nidentifikaw dawn li jaġevolaw dan il-persuni ħafna drabi huma strumentalizzati u huma migranti huma nfushom u jinqdew bihom it-traffikanti. Għalli kiena nixtieq nistaqsik eh, x'sar minnu l-istudju ta' fattibilità eh, dwar il-konfiska ma nafx hekk kienx hemm problema ta' traduzzjoni l-ewwel imma l-aħħar punt inti sħat fuq l-innovazzjoni u r-riċerka u jiena nixtieq ikun naf x'post għandha il-prevenzjoni hemmhekk għaliex hija waħda mill-ikbar ġufijiet tal-politiki Ewropej f'dan ir-rigward ma jistax ikun hemm ġlieda kontra l-kriminalità iktar sigurtà jekk ma jkunx hemm jekk ma tingħatax priorità lil prevenzjoni. Sargentini. Signora Sargentini. Grazie. Nibda fil-ġlida kontra l-kriminalità transkonfinali. Ti dipendi mill-filosofija tagħna x'inhu krimin, x'inhu reat u kif niġġieldu kontra tiegħu. Jekk aħna nkomplu nikkriminalizzaw il-drogi u l-prostituzzjoni ma nix eh, inkunu sorprizi illi il-migranti, id-drogi u l-prostituzzjoni jitħaltu bejnietom għaxem l-istess grupp ta' persuni illi jgħinu eh, il-migranti u eh, dawn u azzjoni kriminali u mux qed jillimitaw ruħom għal din l-azzjoni biss qegħdin jihdu kull opportunità ta' negozju li jeżistu. Allora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 jiena sorpriża fuq il-kwestjoni ta' sipul illi e, anki ħames snin ilu e, għamilna l-istess ħaġa qed nerġgħu naraw migranti il-migranti li ġejjin fl-Ewropa narawhom bħala e, teddida kontra s-sikurtà tagħna u dina ma naqbilx magħha. Qegħdin u suq għall-kriminali li nistgħu neliminaw. Naf illi mhijiex ħaġa popolari li ngħidu illi jekk aħna nittrattaw il-prostituzzjoni u l-drogi b'mod differenti inkunu nistgħu nirsolvu ħafna kwistjonijiet eh, fuq il-penal. Eh, eh, però ekku fil-fatt. Allura, Umbat fuq il-terrorizmu Ja, ħaġa sabiħa naraw li l-Komissjoni Ewropea edha e, e, tara kif nistaw nużaw l-istrumenti li ġaqbinna fuqhom dan huwa approċ tajjeb frok ma nippruvaw nerġgħu nivvintaw strumenti oħrajn. Però Sinjur Anvelt għandha raġun ma nafx għaliex għalitix din darba jew għalitix qabel illi e, oruna kif dawn l-istrumenti jistaw ikunu uh, jistaw ikunu effettivi. E, e Il-riskju ta' kooperazzjoni bejn l-Stati membri jista' jkun li e, jerġgħu jagħmlu żbalji mingħajr ma jkun hemm oversight. Però naħda b'dan ma nistgħux nagħmluh mingħajr ma niċċaraw l-oversight. Issa, fuq il-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni. Hemm ħafna kliem fuq il network ta' awareness tal-radikalizzazzjoni u ċentru futur ta' eccellenza jiena nishtiq nkun iktar fuq dan nifhem illi kien hemm appalt eh, illi eh, għala e, fjannar però ma nafux e, ir-riżultat u se jek minn ixtejra zbal fl-aħħar ta' din is-sena irridu naraw nerġaw nitkelmu fuq dan iċ-ċentru u nixtieq nkun naf fiex wasalna fuq dan il-proċess. U nixtieq nkun naf xi triq se nieħdu għaliex. Se naf li qed nieħu ħafna żmien, imma se nala. il-priorità il hawnhekk mhijiex li niġildu kontra l-kriminalità u terrorizmu ma niżguraw illi n-nis ma jirradikalizzawx xruħom. U dan din it-triq għadha miex qawwija biżejjed fit testakom. Grazzi. Grazzi President. l għonet jena ninaqat mal-tħassib ta' dak li tkellmu qabli fuq il-kriminalizzazzjoni tal-immigrazzjoni regolari nħoss illi dan huwa assolutament fundamentali illi namlu distinzjoni bejn imġiba regolari u imġiba kriminali. U hija ħaġa tajba li żewġ affarijiet ma nħaltuhomx imma illi għom separati. Biex nevitaw illi noħolqu uh, anki paniku bla sens bejn iċ-ċittadini, fost iċ-ċittadini. Issa, fu l-agenda Eh, ta' strategija ta' sikurta fuq livell Ewropew hija ħaġa hija priorità kbira għax huwa ovvju li se tgħin eh, l-iskambju bejn stati membri biex niżguraw eh, trattament sistematiku bejn l-istati membri, l-istess trattament kullimkien. Imma dan kollu jiddependi fuq kemm huma preparati l-istati membri biex jikoperaw fuq sma illi E skonti tradizjoni huma ta' sovranità eh, eh, nazjonali fuq il-protezzjoni ta' data nistaqsi jen il-Kommissjoni kif qed tipprevedi li l-kooperazzjoni bejn istati membri tmur li lem il-klim u eh, tiġi implementata fil-fatt. U fuq dak li għandu xaqsam fuq il-ċentru Ewropej ġdid ta' kontroterrorizmu se jkun fil-Europol biex jġildu kontro l-foreign fighters, il-ġlida tal-finanzjament ta' terroristi e traffiku e, e, tal-armi. E, nistaqsi jek emx bżon ta' uffiċu Federali Ewropew ta' investigazzjoni jew skambju ġenerali ta' intelligence għax jina nistaqsi kif il kommissjoni tista' E, e, tamel ġestjoni tal-zamma ta' data fil-consumer e, fil-dan ċentru u anki protezzjoni ta' data il-funzjonari tal-Europol jekku miex cleared u jekk il- jek l-Europol jiex affidabli bizzejiet u mod ġenerali kif għallu kollegi qabli kif għandkom intenzjoni ta' tu garanzija eh, sħiħa eh, ta' protezzjoni ta' drittijiet fondamentali. Għaliex fil-prezentazzjoni intqal inti għat li hemm eh, preokupazzjoni fuq id-drittijiet fundamentali, però m'hemmx proposti konkreti u għal daqstant nitolbok din il-mistoqsija, namlek din il-mistoqsija. Grazzi, signora Ferrara. Issa, smajt minn kull grupp politiku kelli mwieħed u għatanna sitt intervenzjonijiet minn kollegi. Jiena se nkun rigorus ħafna u senati biss żewġ minuti, żewġ minuti biex inkunu nistgħu mbagħad nisimgħu risposti. Signora Post. Grazzi. Jiena ċertament nappoġġa l-kummenti ta' ħafna kellima uh, eh, mill-kellima dal-għodu. Imma jiena nixtieq ngħid minn naħa tiegħi il-pożizzjoni tiegħi jena jiena diżappuntata li din strategija ta' sikurtà ta' ħames snin mi qed tajt xejn fuq il-kwestjonijiet eh, prinċipali ta' sikurtà eh, illi għandhom qudiemhom 50 miljun ta' ċittadini, ċoħe il-kwistjoni tan-nisa. Kull mara fuq kull tlieta u eh, fuq il-50 sena kienet vittma ta' violenza E, jider li mem lebda strategija fuq kif se niġġilduh din il-problema. U, dina inħoss li hija piuttost pjuttost insolita. Jiena naħseb illi għanna nieħdu perspettiva ta' żmien twil fuq is-sikur ta' irridu nsibu spjegazzjonijiet għaliex qegħdin f'din is-sitwazzjoni x'inhi kawża reali. L-idea illi nixtiequ namlu prevenzjoni ta' teddit, eh, l-aħjar mod biex namluh dan huwa li nsaħħu demokrazija u drittijiet fundamentali tan nies biex nippruvaw noħolqu soċjetajiet iktar koeżivi. Aħna nitkellmu fuq il-riski esterni, inti titkellem fuq da, però ma titkellimx fuq il-fenomenu eh, ta' estremizmu eh, illi qed jikber ġol l-Unjoni Ewropea forzi anki f'din il-awla fil-parlamenti nazjonali fuq livell anki fuq livell nazjonali x'se nagħmlu fuq din x'se nagħmlu biex naffaċċaw din il-problema. Et nitkellmu eh, fuq il-possibilità li n-radikalizzaw l-estremisti. Iva, eh, ma bat eh, Sur Orban x'nistgħu namlu anki huwa qed imur lejn l-estrema eh, lejn l-min estrem. Signora Fajon, grazzi ħafna, Signora President. Jena smajt eh, b'attenzjoni kbira illum u kont ġaqrajt il-dokument u kelli eh, diskussjoni u koll mal-komissarju u sen irrepeti dak li għat il-ġima li għaddiet li Iva din l-istrateġija Ewropea dwar is-sigurtà hija pass fid-direzzjoni tajba imma ma tmurx li l biżejjed ma tindirizzax il-qofol il-qalba tat-terrorizmu minn banda l kummissjoni qed tgħid li għandna nimplementaw aħjar il-qafas tas-sigurtà eżistenti. U aħna nafu li kooperazzjoni tajba ma teżistix imma mill-banda l-oħra qegħdin jintroduċu il-PNR, Smart Borders, aġenda qawwija fuq l-immigrazzjoni u naqbel bisħiħ ma dak illi għalu il-kollegi tijaj qabli. Għallek kiena minn din il-perspettiva inħoss li l-mizuri ta' sigurta se jelbu fuq id-drittijiet fondamentali. Jiena eh, qed nara illi eh, ma nafux ħafna fuq ir-radikalizzazzjoni fl-Ewropa, fenomenu ġdid għandna ħafna żgħażagħ li għandhom passaport Ewropew li qegħdin jiddeċidu jmorru jiġġieldu jitqabdu fl-Iraq u fis-Sirja għalhekk irridu nindirizzaw ferm aħjar l-isfidi soċjali. Għalfejn dawn qegħdin jiddeċidu li morru hemm. E Għanna bżonn li konna strateġija dwar meta dawn jitilfu l-qalb hawnhekk eh, hemmhekk jiġu lura fl-Ewropa u kif nistgħu ngħinuhom ninkluduhom fis-soċjetà irridu għom ix-xogħol dan huwa fenomenu ġdid fl-Ewropa u għalhekk għandna bżonn ta' aġenda ta' sigurtà komprensiva u l-agenda ta' sigurtà li prezentat fil-Kommissjoni hija nieqsa. Umbagħad dwar il-permess tal-ġenituri għal tfal taħt l-età. ta' taħjar fil-ħabsijiet. U meta aħna semmejna qabel il-finanzjament ta' terrorizmu naħseb li l-impenn li ħadet il-Kommissjoni mhuwiex qawwi biżejjed irridu nkunu ferm aktar sodi fil-tuħ tal-appoċ finanzjarju uh, u tipiħor tal-terrorizmu naħdmu mal-Katar u l-Arabja Saudita uh, eh, illi eh, f'din il-ġlieda tagħna din il-strateġi li qed tippromel l kommissjoni qed tiffoka wis fuq id-dimensjoni interna. Signora Kinici, grazzi ħafna Nirringrazzja l-Kommissjoni għall-ispiegazzjoni illi tatna tal-Aġenda Ewropea għas-Sigurtà. Jiena napprezza ħafna l-viżjoni strateġika tad-dokument u l-fissar ta' prinċipji gwida uh, fl-impenn illi għanda biex tiġġielet il-terrorizmu dejjem fir-rispett ta' drittijiet fondamentali Ir-reati kollha marbutin miegħu wkoll li huma waħda mill-ikbar teddidiet serji għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea f'dan il-moment. Jiena għal ħafna diġà qabli minn dak li tkellma qabli ma jiena naqbel illi qegħdin nisħu fuq il-ħtieġa ta' miżuri qabel ma natu noħolqu miżuri ġodda l-ġidda kontra terrorizmu mill nizaw aħjar l-istrumenti esistenti li kunem aktar skambju ta' informazzjoni per l-Aġenzija Ewropej u l-Istati membri u li kunem rabta aħjar bejn id-dimensjoni ta' sigurtà interna u dik esterna. Naħseb illi aħna għanna naħdmu ferm aktar f'dan ir-rigward. Mbagħad jiena napprezza ħafna li fost it-tliet prioritajiet tal-snin li ġejjin inkludejtu il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, forma ta' kriminalità transkonfinali, probabbilment inħassin għatax tider inqas ċerti pajjiżi ma mhux inqas perikoluża li mbagħad eh, f'pajjiżi oħrajn kif eh, fil-pajjiż tiegħi eh, rajna riżultati traġiċi tagħha għalhekk hemm bżonn li niġġieldu kontra dawn il-fenomeni fuq livell Ewropew. L-aġenda tirrikonoxxi wkoll l-spejjeż umani u soċjali ta' dan il-fenomenu infiltrazzjoni kriminali anke fl-ekonomija u tajtu ukoll kif dan il-leħ huwa e, l-għana l-lini e, ta' dawn l-organizzazzjonijiet li jumbat hemm ukoll impatt fuq l-ekonomija legali tal-pajjiżi tagħna u hemm bżonn illi ikonna mezzi biex niġġieldu kontra dan il-fenomeni anke fil-qasam ekonomiku. Alla kiena għandi mistoqsija fid-dawl ta' dak li stess din l-agenda huwa possibbli li l-Kummissjoni tantiċipa din is-sena stess dan l-istudju ta' fattibilità fuq il-konfiska meta ma jkunx hemm kondanna dan huwa studju li beda xi ftit xurilu forsi nistgħu nħaffu ftit biex inkunu nafu se joħroġ minnu u mbagħad tkunu tistgħu tippreżentaw proposta leġislattiva li tippermettina biex ikunna strument aktar effiċjenti fil-ġlieda kontra il-kriminalità organizzata fid-difiża tas-soċjetà u d-difiża anki tal-pajjiżi tagħna. Grazzi. ma' limes. Grazzi ħafna, Signora President. Jena nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni għal-prezentazzjoni. U naħseb illi dan huwa pass tajjeb fi direzzjoni tajba imma xorta mhux biżejjed għaliex l nett qegħdin naraw li fis-sitwazzjoni attwali il-kwistjoni tas-sigurtà qed issir eh, ta' natura Ewropea mhux nazzjonali, ma jiena naqbel ma dak li qalet Sofi li fuq livell nazzjonali u fuq livell Ewropew m'għandniex mekkaniżmu effettiv ta' kontroll u monitoraġġ u din teddet id-drittijiet tal-bniedem. Il-banda l-oħra dak li qed nara li huwa nieqes huwa l-analiżi aħjar ta' teddidiet interni u esterni flimkien l-dinja inbidlet. Minnaħa għandna eh, il-militanti tal-Istat Islamiku, mbagħad in-naħa l-oħra il-Russja, il-koll eh, tnejn qegħdin jużaw is-soft power flimkien ma' eh, passi iktar sodi u ħorrox edin jaħtu l-imħuħ ta' zazax u eh, rridu niftħu għajnejna dawn huma teddidiet reali għas sigurtà dak li marrajt fil-agenda hija eh, kif se nindirizzaw dawn il-teddidiet imħaltin, hemm bżonn ta' integrazzjoni u l-informazzjoni minoranzi mhumiex teddida, imma meta jkunu esklużi u jkunu eh, kollhom moħħom maħsul isiru iva teddida, ma din mhux biss ġejja xi ħaġa interna, imma ġejja ukoll minn barra. Għalhekk naħseb li din l-analiżi hija nieqsa mill-aġenda u eh, jekk jirnexxinna naqdu dawn il-fatturi interni u esterni u wkoll dawn il-teddidiet imħaltin. Kelli għalimis, Signora President, grazzi. Bħal kollegi tiegħi jiena naqbel ukoll li dan il-programm Ewropew għal sigurta huwa pass il qudiem lejn il-ħolqien ta' spazju Ewropew ta' sigurta interna imma hemm ukoll il-parteċipazzjoni reali tal-istati membri kollha huma involuti f'din l-istrateġija għandi mistoqsija dwar il-kawża profonda ta' terrorizmu manki dwar il-ġellieda Ewropej illi marru fis-Sirja u fl-Iraq xuħut minnom ridu jiġu lura joħorġu minn l-organizzazzjonijiet terroristiċi li reklutawo u messa raw e, e, xi daw l-affarijiet u jridu opportunità oħra. Issa, il-Kommissjoni u l-Istati membri irridu identifikawhom u jekk hemm bżonn jgħinuhom jintegraw ruhom fis-soċjetà. Aħna nafu kemm hemm minnhom dawn il-tfal taħt l-età. Għandi kumment ukoll fuq għalix il-komment, il programm jgħid illi eh, ġlida tal kontra l-estremizmu ma ndix twassala stigmatizzazzjoni ta' grupp jew ta' reliġjon, aħna m'għandniex noħol u konfużjoni smajna l-ġimgħa li għaddiet fi Strasberg il-konfużjoni li hemm bejn l-Iżlam u il terrorizmu u aħna rridu wasluh dan il-messaġġ mux il-reliġjoni li għandha rwol fir radikalizzazzjoni għat terrorizmu, imma uh, ideoloġija politika kriminali li tħossa superjuri waħjar mill-oħrajn il-ġellida Ewropej mhumiex qed imorru għal raġunijiet reliġjużi, ġifieri jridu noqogħdu attenti ħafna naħseb il kummissjoni għandha żomajna miftuħin f'dan ir-rigward biex nikkonkludi dwar taħlit jina nishti illi il-deputati Ewropej ma jamlux taħlit bejn il-Patriot Act tal-Stati Uniti u dik il-liġi illi għadit dan l-aħar fi Franza. Fuq dan nistaw nerġaw nitkelmu. Is-Surrada. Grazzi. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kommissjoni għal prezentazzjoni tal strategija Ewropea ta' Sigurtà nemmen illi din l-istrateġija hija realistika għaliex tqis il-kapaċitajiet u l-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea tħares il qoddim u faċilment adattabbli għal situazzjoni li nbidlu l-ħin kollu jina eh, shadow rapport fuq ir-regolament dwar l-informazzjoni ta' kompanja trasferiment tal-fondi u kontenta illi din l-istrateġija qiegħda tiffoka ħafna fuq il-ħasil tal-flus u l-kriminalità organizzata u terrorizmu. L-istrateġija issemmi wkoll riviżjoni ta' miżuri possibbli dwar eh, konfiska meta ma jkunx hemm kondanna. Imma eżattament xi tibda tajdu bija din u x'beħsiba tagħmel il-Kummissjoni f'dan ir-rigward. L-istrateġija issemmi wkoll il-ġlieda kontra l-korruzzjoni titlob approċċ sħiħ il-Kommissjoni beħsibat tiżviluppa strateġija għal ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea intom beħsibkom tamlu il rapporti fuq il-ġlieda kontra l-korruzzjoni eh, xi ħaġa annwali u fl-aħħar mhux inqas irid ngħid kemtejn fuq l-immigrazzjoni għaliex dan huwa suġġett importanti ferm għal Bulgarija. X'miżuri beħsieba tieħu il-Kummissjoni fil-kuntest tal- kooperazzjoni ma' Turkija sabiex tiġġielet taħjar it-traffikar tal-bnedmin u t-traffikar tal-immigranti lejn l-Ewropa. Grazzi, Signor Surradov, issa Signora Spinelli. Grazzi, President, grazzi għal prezentazzjoni tal-Kummissjoni. Ikolli najt li eh, kull majmur jmur edha dejjem iktar nitħasseb dwar eh, l-użu tal-kunċett ta' sigurtà interna ma nisimx, propju ma nisimx eżattament x'tifhem bija il-Kommissjoni is-Sigurtà Interna il kollu jaslunna dokumenti fejn jiġu mħabra miżuri u eh, passi għal aktar kooperazzjoni mill-qrib, sorveljanza, eh, fondi ġodda imma kull darba li il-Kummissjoni issib ruħa e, e, li kollha twieġeb mistoqsijiet tal-membri parlamentari u ċittadini dwar l-imġiba ta' pajjiżi membri individwali u hawnhekk qed nitkellem dwar dak li għaddej fil-Ġermanja, pereżempju fuq l-ispjonaġġ. E, et eh, nitkellem dwar il-Patriot Act eh, Franċiża għalliex tixbaħ ħafna l-Patriot Act eh, tal-Istati Uniti, meta nitkellmu dwar affarijiet bħal dan il-tweġiba tal-Kommissjoni dejjem tkun aħna ma nix naqsmu. Din hija kompetenza sħiħa tal-Istati Membri li xija element ta' sovranità nazzjonali. Jiena nifhem li da jinsab fit trattati imma aħna E, qed niffaċċaw kontradizzjonijiet dejjem akbar għaliex fir-realtà u meta aħna poġġu fuq l-istess livell immigrazzjoni, kriminalità, ehm, organizzazzjonijiet kriminali, il-Kummissjoni qiegħda tieħu responsabbilta f'dan il-qasam imbagħad ma tistax twadda fil-ġebla u taħbida. Meta Eh, jisiru la mistoqsijiet dwar il-nuqqas ta' rispett ta' drittijiet fundamentali. Umbat, din il-mistoqsija sa' nishtiq nikkonkludi fuq il-kooperazzjoni ma' pajizi terzi u ma' Turkija għalix tissemma u koll fl-agenda fil-kontest eh, tal-ġlieda kontra ir-radikalizzazzjoni u il-terrorizmu dan huwa punt illi jiena u koll għandi tħassib serju. Grazzi. Mrs. Uh, Spinelli, well, Mrs. Soreka, plenty of questions. Sur Soreka, ħafna mistoqsijiet u kommenti għalek eh, iprova wieġeb uh, blaħjar mot li tista għandek ftit inqas minn kwarta. Grazzi ħafna, Senjura President. Jena l-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom għal klim li eh, iħeġġiġna il-fatt li intom tħossu illi din l-agenda Ewropea pala pass il-qoddim pozittif. Eddin fazi ġdida fl-evalwazzjoni tal-azzjoni li trid tittieħed mill-istituzzjoni Ewropea ta' skont it-trattat ta' Lisbona fit-tmim ta' perjodu ta' tranzizzjoni illi id-daħal permezz ta' trattat ta' Lisbona u dan il-perjodu għala fl-ewwel ta' Deċembru ta' l-2014 għalhekk tana nqisu bħala punt pożittiv. Iva, ħafna minnkom tal-tlabtuni kjarifiki fuq l-implementazzjoni l-implementazzjoni ta' l-azzjoni li jam semmija fl-agenda aħna fuq dana se nifokaw anki minn perspettiva ta' komunikazzjoni kif għattilkom l-implementazzjoni sħiħa tal-oġenda tiddependi fuq l-impen tal-atturi kollha iva l-impen tal-Kommissjoni imma mhux biss hemm ukoll l-impen tal-Istati membri. Aħna se nittam aħna nittamaw li uh, eh, dan il-Parlament u l-Konsil eh, jihdu pozizjoni waħda un patzen faslu eh, roadmap li tinkludi l-passi kollha li hemm fl-aġenda li bat tiġi approvata minnkom u mill konsil propju sabiex aħna flimkien ikunu nistaw namlu monitoraċ tal-implementazzjoni ta' din l-aġenda u l-azzjonijiet l-oħrajn li forsi ikunu inklużi fil-ħames snin li ġejjin u biss jekk ikun hemm implementazzjoni sħiħa il-Kummissjoni fl-aħħar minn dan ta' dan il-mandat tkun tista' illi l-aġenda twetqet kif qal is-Sur Voss dwar li kunem bizzejiet flessibilità fit test Il-test fih bizzejiet flessibilità, aħna nħossu li din hija priorità għaliex ir-riżorsi li għandna huma limitati għal daqstant iridu nużawhom fejn jistgħu jagħmlu differenza. Però xorta rridu nkomplu naħdmu fuq sma oħrajn, naqbel ma' Sinjura Sipil illi rridu noqogħdu attenti il- ehm, l-agenda kella toħroġ fit-8 ta' jannar, maħna stennejna sa' 28 ta' april sabiex ikonna ideja iktar ċara u tweġiba iktar sħiħa mhux biss fuq miżuri kontra it-terrorizmu manki fuq prioritajiet importanti oħrajn. Fuq l-evalwazzjoni nixtieq infakkarkom illi il-Kummissjoni ħarġet tliet rapporti fuq l-implementazzjoni u l-evalwazzjoni ta' l-istrateġija ta' qabel għall-2011 u l-2013 l-2014 dawn kienu eh, jaraw l-evalwazzjoni u l-implementazzjoni ta' azzjoni illi kella tittieħed taħt l-istrateġija ta' qabel u naħseb illi tkun idea tajba illi nħarsu morru lura li dawn ir-rapporti u naraw xamilna biex inqisu dawk ir-riżultati qabel ma nieħdu eh, inizjattivi f'din l-aġenda indikaturi ewlenin aħna biex inkunu nistaw intu kommezz kif tevalwaw l-implementazzjoni se nidentifikaw indikaturi għall-implementazzjoni, per eżempju, użu uh, akbar tal-sistema SIS, in-numru ta' hits kull sena anki tal-Europol Information System, il-numru ta' ġibs li ġew formati, aħna irridu intiku natukom eh, informazzjoni konkreta. Umbat, Eh, s-sigurta u l-immigrazzjoni ikolli najdilkom illi aħna minna ħatana għadna attenti ħafna li ma norbtux it-żewġ affarijiet flimkien l-unika rabta illi issibu fit-test huwa forma waħda tal-kriminalità organizzata, il kontrabbandu tal-immigranti, maħniċ għedin nitkelmu dwar l-immigranti infusom, għed nitkelmu dwar l-ħtieġa urġenti ta' azzjoni li tittitieħed kontra l-kontrabandisti għaliex dawn huma uh, kriminali organizzati u dana huwa indirizzat ukoll mill-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea fosthom l-Europol li flimkien ma l-Istati membri u l-pajjiżi terzi nidiet investigazzjoni speċifika eh, imsejħa ġot mare. Għalek ejjew nifkaw fuq il-forum ta' kriminalità organizzata bħala parti minn din l-agenda u mhux fuq l-immigranti infushom. Sinjura Endvelt, eh, l-iskrutinju u l-responsabilità. Ovvjament ma, ma emx seta ġodda illi din l-agenda tagħti il servizzi tal-intelligence, iċ-ċentru tal-Europol, se jibqa' segwi il-mandat eżistenti u mhux se jaħdem fuq intelligence imma fuq informazzjoni dwar attività kriminali mibawta lilhom mill-awtoritajiet kompetenti fl-istati membri. Aħna nafu li l-istati membri huma ħerqana illi jieħdu dan il-pass biex issaħħu r wol tal-Europol minajr ma jitħlu f'kooperazzjoni mal-servizzi tal-intelligence. Għal din l-agenda miex ettati seta ġodda u għalek l-iskrutinju tal-azzjoni li qed tieħu l-Europol għada l-istess. Umbat la darba Eh, jidħol fis seħ tal-waqt ir-regolament dwar l-Europol, ir-rwol tal-iskrutinju ta' dan il-Parlament ikun ferm aktar qawwi anki fu eh, fuq eh, il-ċentru kontra terrorizmu Ewropew. Signora Sargentini tkellmet dwar l-immigrazzjoni legali naqbel bisħieħ il-President Juncker semmieħ dan il ġemali li għaddiet bħala wieħed mill-erba pilastri illi aħna nemnu li fl-agenda Eh, se tkun fil-agenda tal-immigrazzjoni is-sena id-dieħla. Mbagħad fil-qasam tal-ġlida kontra ir-radikalizzazzjoni naf li intom kelkom hawnhekk il-President tal-RAN, Radicalization Awareness Network, kif għattilkom fil-rigward tal-ħabsijiet, kif għat l-Sinjura Fajjon, il-kollegi tana li huma responsabli għal ġustizja kriminali Eh, se jorganizzaw sensila ta' azzjonijiet ma' Europris li għall-Assoċjazzjoni Ewropea għal-ħabsijiet u s senjura Jarakova edha torganizza eh, konferenza dwar ir-radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet li s fil-ħarifa Umbat eh, wara dan ran li kunu kontenti li jiġu għamnek jispiegaw eżattament fil-dettal xikun intqal. Signora Sargentini, aħna wasanna fit tmim ta' l-evalwazzjoni eh, ta' tender, tender kien importanti ferm, il-Komitat tal-Evalwazzjoni ta' il-ġimma li għaddit u wasanna fl-axħar issa. Jena naqbel bisħiħ ma' Signora Kinici dwar il-ħtieġa li tinata aktar viżibilità il-ġlieda kontra il-kriminalità organizzata. L-aħħar rapport il ħareġ mill-Università ta' Trento li diskutejtu hawnhekk ukoll jurina illi rridu niftħu għajnejna l-organizzazzjonijiet kriminali jinsabu kull nimkien mhux biss fi ftit pajjiżi. Għalhekk din se tkun priorità kbira ħafna għalina. Ix-xogħol tagħna li huwa inqas viżibbli irid isir aktar viżibbli u nittama li din l-istrateġija se tkun adottata fil-bidu tal 2016 is sinjura Revo il-parteċipazzjoni tal-Istati membri kif għatilkom din hija aġenda komuni kondiviza, aħna nitolbu l-istati membri nħedġuhom għall implementazzjoni sħiħa it-tmim tal-perjodu ta' tranzizjoni jagħti iktar seta lill kummissjoni jagħti iktar possibilità li titlob lill istati membri biex jgħidula fejn huma fejn waslu fl-implementazzjoni u l-Kummissjoni hija lesta li tuża setat li għandha d dispożizzjoni biex tiżgura illi ikun hemm implementazzjoni. Signora President, naħseb li għand għad baqa li puntiħor fu il-teddidiet imħalta hybrid threats. Iva, aħna nafu illi punt komuni bejn id-difiża, l-militar, il-sigurta interna, interna il-relazzjonijiet esterni, dan qed jiġu diskussi taħt il-revizjoni strateġika li qiegħda taħdem fuq għas-Sinjura Mogherini u anki it-task force tas-Sur Barnier il-Kommissjoni se terġa' lura għandkom fuq dan il-punt żgur dal-waqt. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mrs. Soreka, for all your answers. Grazzi ħafna, Sur Soreka, għal dawn it-tweġibit kollha minn ħatijak. Naħseb li nixinna nispiċċaw fil-ħin, irrid ngħidlek li ħajkun hemm l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni propju fuq dan il-punt bħala segwitu ta' dan id-dibattitu. Grazzi għal darboħra u aħna ħankomplu ċertament eh, li niddiskutu dan is-suġġett. Issa l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna u għal darba grazzi. Li ġejjen ġifiri n-Netwerk Ġudizzjarja Ewropea li tippromuovi il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'kwistjonijiet kriminali bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea l-aktar permezz tal-faċilitazzjoni ta' kuntatti diretti bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji. Aħna jkonna mistieden illum nixtieq nistidnu biex jiġi fuq il-mejda għaw fuq eh, is-sur Lofgren, is-segretarju l-ġdid għal EJN. Hmm. Colleagues, please take your seat. Jek iġobkom kolleg ħudu postkom. U ipprovaw li l-konverzazzjonijiet komplu għom barra, għallin kunu nistaw nkomplu. Thank you. So, Mr. Uh, mela, Is-Sur Lofgren, il-Segretarju l-ġdid għall-IJN, nishtiq nil-qak għal din il laqqa tal-Kumitat, Is-Sur Lofgen ħaj jipprezenta il rapport annwali tal-IJN għal 2011 u l-2012 u sajatina eh, informazzjoni aġġornata fuq dan il-network. Do you, do you have everything needed? So, Mr. Lofgren, the floor is yours. Sur Lofgren, għad il-kelma linek. Grazzi ħafna, Signora President, l-odwa tajba nil-membri ta' dan il-Kumitat jina nishtiq nirringrazzjak għal din l-opportunità, l-opportunità li jettinata li li nipprezentalkom il-ħidma tal-IJN. E, Għandak dak li għandu xaqsam kwistjonijiet kriminali, iġviri, l-IJN għan najlu. Safejna fjena din hija l-ewwel darba li s-segretarju tal-IJN tiġi missieden li jippreżenta l-attivitajiet tal-IJN lill-membri tal-Kumitat. Huwa pjaċir kbira li hija li qiegħataw u din l-opportunità ġiet offerta mis sottomissjoni tat-tieni rapport dwar l-operatu l-ġestjoni tal-IJN li kopri l-periodu ta' bejn l-2011 u l-2012. Għadda żmien minn meta tfassal dan ir-rapport u s-segretarjat tal-IJN isset jaħda fuq tielet rapport li ovvjament ikopri l-periodu ta' bejn l-2013 u l-2014 Għalek nistammur naqra li lin mill-prezentazzjoni tar-rapport tal-2011 l-2012 u għan prova antikom stampa wkoll dwar il-prestazzjoni tan-netwerk fil-faċilitazzjoni ta' kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali. Jiena ħadd il-pożizzjoni ta' segretarju għal IJN riċentement fl-ewwel ta' Diċembru tas-sena li għaddiet, għalhekk jiena nixtieq nieħu l-opportunità sabiex nippreżentalkom uħut mill-idejat tiegħi fuq l-iżvilupp addizzjonali tal-IJN. Jiena għandi sfond ta' prosekutur fl-Iżvezja u jiena kont kap tal-Unità e, Internazzjonali fil-Uffiċċju tal-Prosekutur fi Stokkolma jiena naħdem hemm għal aktar minn 10 snin. Jiena kont punt ta' kuntat għall-istess perjodu mill-2005 e, sakemm wasalt għawek Qabel dan jiena kont il-membru deputat eh, għall-Iżvezja fl-Eurojust waqt l-ewwel snin ta' eżistenza tal-Eurojust, jiġifieri minn bej l-2002 u l-2005. Issa ħanatikom prezentazzjoni qasira tal-IJN. L-IJN ġiet imwaqfa fl-1998 permezz ta' azzjoni konġunta. L-IJN kien fil kienet l-ewwel mekkaniżmu strutturat tal-Unjoni Ewropea għal kooperazzjoni internazzjonali għal eh, kwistjonijiet kriminali. Il-bażi legali ġiet infurzata l-saħħansi eh, 10 snin wara bl-adozzjoni u dħul fis seħħ ta' deċiżjoni tal kunsill tal-IJN fid-Diċembru tal-2008, ġifieri deċiżjoni fuq l-IJN. Ta' min isemmi wkoll li l-proposti reċenti fuq regolament tal-Eurojust kif ukoll it-twaqif ta' eh, l-EPPO muma edin iwaslu lebda bidla għal bażi legali tal-IJN. Id-deċiżjoni tal-IJN tal-2008 għada l-istess u id-dispożizzjonijiet fid-deċiżjoni tal-Eurojust mill-2008 dwar li ġejjen mhumiex qed jintmessu. Li falxi tibdil id żgħar fir-regolament il-ġdid dwar l-Eurojust. DJN huwa network li għandu punti ta' kontat li jistaw kunu prosekuturi, mħalfin u jew uffiċjali tal-autoritajiet ċentrali li għandhom għarfin id-detaljat u esperjenza fil-kooperazzjoni ġudizzjarja fuq kwistjonijiet kriminali, maħtura mill-istati membri skont is-sistemi legali kostituzzjonali u tradizzjonijiet. ir ruol tal-IJN huwa li faċilita l-kooperazzjoni ġudizzjarja u jistabilixxu kuntatti diretti bejn l-autoritajiet ġudizzjarji lokali Wieħed mill-punti ewlenin tal-punti ta' kuntat tal-IJN huwa l-kapaċità tagħhom li jelbu l-ostakli tal-lingwa li jeżistu bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji f'pajjiżi differenti. Il-punti ta' kuntat tal-IJN ħajatu persuni li jaħdu fis-settur jagħtuhom informazzjoni pratika u legali f'rabta eh, ma' talbiet għal kooperazzjoni ġudizzjarji kemm jekk għandha x'taqsam mal-għajnuna reċiproka legali l-MLA jew xi strumenti ieħor bbażat fuq il-rikonoxximent reċiproku bħal EAW. L-istruttura tal-IJN hija deċentralizzata Il-punti ta' kontat b'differenza mill-Eurojust jagħmlu il-dmirijiet, jaqtu dmirijiet tagħhom tal-IGN mill-pożizzjonijiet komuni tagħhom fil-pajjiżi rispettivi. Dan jippermetta li jippermetti l-IGN eh, jikseb ċertu riżultati imma bispejjeż baxxi. Għalek il-budget tal-Unjoni Ewropea tal-IJN, fornit permezz tal-Eurojust, huwa ta' madwar 9 miljun fis-sena. Eh, għal din is-sena ħajkun ta' 464,000 inkluż il-budget tal-amministrazzjoni titjib ta' sit tal-internet. Permezz ta' dan il-budget li ġejjen permezz il-punt ta' kontat fit-28 stat membru li jati għajnuna għal aktar minn 7.000 kas ta' kooperazzjoni ġudizzjarja kull sena. Il-prestazzjoni tal-IJN ġiet evalwata b'mod pozittiv waqt il-sit round ta' evalwazzjonijiet reċiproċi tal-Kunsill fuq l-Eurojust u l-IJN Minkejja dan kien hemm numru ta' rakkomandazzjonijiet fejn jista' jsir titjib u dan huwa punt li niġi lura fuq użjed tard. Is-segretarjat tal-IJN li mmexxi jiena huwa l-entità amministrattiva tal-IJN u għadha mix-xogħlijiet tas-segretarjat huwa li appoġġa il-Presidenzi tal-Unjoni Ewropea fl-organizzazzjoni tal laqgħa tal-IJN kif ukoll li eh, imexxi l-programm ta' ħidma tal-IJN. Xogħol ieħor huwa li jamministra il-sit tal-internet tal-IJN u l-lodot elettroniċi li huma disponibbli hemmhekk għal persuni li jaħdmu f'dan il-qasam meta jiġu biex ikollhom kooperazzjoni internazzjonali. Issa dwar l-obbligu li wieħed jirrapporta. Il-bażi tar-rapport li qed nippreżentalkom ġej mid-deċiżjoni tal-IJN F'artiklu 13 tad deċiżjoni tal-EJN hemm miktub li kull sentej mill-2008 il-EJN se jirrapporta lill parlament Ewropew il-Kunsill Kummissjoni dwar l-attivitajiet u l-ġestjoni tiegħu. L-IJN jista f'dan ir-rapport jindika kwalunkwe problema ta' politika kriminali fiħdan l-Unjoni Ewropea li ġew eh, enfasizzati bħala riżultat tal-ħidma tal-IJN u fl-aħħar mill-aħħar jista' jkun hemm ukoll proposti ta' titjib ta' kooperazzjoni ġudizzjarja fil kwistjonijiet kriminali. Nixtieq insemmi xi xisma ta' interess partikolari fir-rapport eh, dwar l-2011 u l-2012 L-attivitajiet ta' kuljum tal-punti ta' kuntat tal-IJN ġviri il-core business fil-facilitazzjoni ta' kooperazzjoni ġudizzjarja din tajdinna li b'kollox għall-2011 kif ukoll għall-2012 il-punti ta' kuntat tal-IJN taw għajnuna faktar minn 15.000 kas ta' kooperazzjoni ġudizzjarja. U fost dawn 15.000 kas, kważi 7800 kellu xaqsmu mal-MLA il-lajnuna reċiproka legali Mbagħad aktar minn 3300 każ kellhom x'jaqsmu l EAW. Mhux ħanoqgħod nidħol fid-dettal tal-istatistika, l-istatistika dettaljata tista' ssibuha e, fuq fir-rapport. activities uh, of EGN is the organization of EGN meetings. Every year, three plenary meetings of the EGN take place. Mela, waħda mill-iżjed attivitajiet importanti hija l-organizzazzjoni ta' dawn il-laqat tal-IJN u kull sena jkun hemm tliet laqat plenarji tal-IJN tnejn minnhom fl-istati membri li għandhom preżenza tal-Kunsill u waħda fil-lajja eh, eh, fis sede tal-Eurojust Segretarjat tal-IJN. Għalek, eh, dan il-periodu li għedin diskutu laqat tal-plenarja saru fl-Ungerija, l-Polonja, Copenhagen u Ċipru il-laqat tal-plenarju ma ta' importanza kbira sabiex il-punti ta' kuntat jisiru jafu l-xurxin u jħolqu fiduċa reċiproka. Il-laqat huma wkoll forum għal diskussjonijiet fuq il-kooperazzjoni ġudizzjarja u kif jittieħdu deċiżjonijiet fl-IJN. Apparti minn hekk hemm ukoll laqat reġjonali u nazzjonali bl-appoġġ finanzjarju mill budget tal-IJN. U fil-waqt li l-laqat nazjonali huma ristretti għal parteċipanti minn pajis wieħed, soltu il-punti ta' kontatt kollha f'dak il-pajis, il-laqat reġjonali jilqaw jiġbru fl-imkien parteċipanti minn numru ta' pajjiżi f'żona partikolari tal-Unjoni Ewropea. Iż-żewġ tipi ta' laqat nazzjonali u reġjonali u rew li kellhom valur addizzjonali għal funzjonament tan netwerk għax joffru opportunitajiet għal networking addizzjonali kif ukoll il-tqajjim ta' kuxxenza, kif ukoll diskussjonijiet dwar suġġetti ta' interess nazzjonali jew reġjonali partikolari. Fl-2011 u l-2012 il-laqat nazzjonali ġew organizzati fi Spanja, l-Olanda, l-Belġu, Finlandja, Rumanja u l-Renju Unit. Fil-waqt li laqat reġjonali ġew organizzati mill-Finlandja, l-Awstrija, darbtej fil-fat l-Awstrija, il-Ġermanja, il-Rumanija u l-Estonja. Il-sit tal-internet tal-IJN din hija sors ta' informazzjoni għall-IJN kif ukoll għall-persuni li jaħdu fil-qasam fl-Unjoni Ewropea u anke lil dwar il-ħidma tal-IJN u l-kooperazzjoni ġudizzjarja b'mod ġenerali. Is-sit fih elementi ta' importanza eh, punti ta' informazzjoni ta' importanza tal-punti eh, għal punti ta' kuntatt tal-IJN, per eżempju l-lista tal-punti eh, ta' kuntatt, il-detalji tal-kuntatt tagħhom, informazzjoni dwar il-laqat, eċetera Is-sit tal-internet fih ukoll l-odo tal-IJN li jgħinu l-persuni li jaħdmu f'dan qasam fil-ħidma ta' kuljum fuq il-kooperazzjoni ġudizzjarja fil-kwistjonijiet kriminali. L-iżjed odot li jintużaw fis-sit huma l-atlas ġudizzjali u l-librerija ġudizzjarja. L-atlas ġudizzjarju jagħti informazzjoni ta' fejn ċittibat tintbat talba l-kooperazzjoni ġudizzjarja fl-2011 kien hemm tibdiliet kbar fl-atlas sabiex eh, tkun struttura aktar favur l-utent. U għawek tistaw eh, sibu d-detalji tal kontat fuq fej tibatu il-talba għal-għajnuna li EW, per eżempju, f'pajis partikolari u f'reġun partikolari. Il-librerija ġudizzjarja nħolqot fl-2011 fuq talba tal-Kunsil fil-konklużjonijiet fil-Lussemburgu fl-Ottubru tal-2010 il-librerija fija database għal strumenti internazzjonali għal kooperazzjoni ġudizzjarja. Hemm informazzjoni fuq l-istatus tal-implementazzjoni tal-istrumenti rispettivi fl-Istati membri, per eżempju, id-deċiżjonijiet qafas tal-Unjoni Ewropea kif ukoll notifiki li jsiru mill-Istati membri dwar awtoritajiet kompetenti eccetera li jittrattaw miżuri differenti. u l-atlas ġudizzjarju ġi konsidrat bħala odda apprezzata ħafna. U b'kollaborazzjoni mal-Akkademja Ewropea tal-Liġi era, is segretarjat tal-IJN organizza taħriġ tal-lingwa għal punti ta' kontat tal-IJN fil-2011-12. Għalek numru mażul ta' punti ta' kontat tal-IJN irċivew taħriġ fil-lingwa Ingliża fil-qasam ta' kooperazzjoni ġudizzjarju sistema ġudizzjarji tal-Unjoni Ewropea Waqt l-2011 u l-2012 li ġejjen kompla jiżviluppa relazzjonijiet ma' networks ġudizzjarji oħra fid-dinja, per eżempju, in-network ta' Kooperazzjoni Internazzjonali Legali Ibero-Amerikana, Iber Red, Is-CPAG li hija il-grupp ta' pariri tal-prosekuturi Ewropea eh, ta' xlok, ta' xlok tal-Europa, eh, u il-CNSP, il-Commonwealth Network of Contact Persons, u dan wassal għal skambju ta' dettalji ta' kuntat bejn il-networks. Issa dwar il-proposti li jtejbu l-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali dawn jinsabu fuq l-aġenda ta' kull laqa plenarja tal-IJN. Fl-2011-2012 l-enfasi kienet fuq l AW, il-JITs u anka drittijiet proċedurali kif ukoll fuq it-titjib ta' kooperazzjoni ma' networks oħra. Dwar l AW, per eżempju, wieħed mill-aspetti enfasizzati kien il-bżonn li wieħed jagħmel verifika ta' proporzjonalità qabel ma tilħareġ EAW. Mela issa jekk naħarsu lil ġejjieni l-sfidi li għandna qudiemna u l-iżvilupp addizzjonali tal-IJN. Pala semmejt jien update pala segretarju ġdid fl-ewwel ta' Diċembru tal-2014 u lan tiegħi u l-ambizzjoni tiegħi hija li nkompli naħdem għall iżvilupp tal-IJN. Hemm numru ta' oqsu nixtieq insemmi. L-ewwel kif jaħdem li ġejjen u l-punti ta' kuntatt. Is-segretarjat tal-liġejjen kollu jirċievi prova tal-rwol ewlieni li liġejjen għandu għal kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali. Minkja dan jiena nemmen li l-prestazzjonijiet tan-network jistgħu jittiebu Huwa ta' importanza ewlenija li l-punti ta' kuntatt tal-IJN iwieġbu meta jiġu mitluba u li jwieġbu fi żmien mixtieq. Għalhekk huwa ta' interess neżaminaw sa' fejn il-punti ta' kuntatt għandhom il-possibiltajiet li e, e, jaqdu d-dmirijiet tal-ġejjen tagħhom prabta ma' responsabiltajiet domestiċi li ħafna minnhom għandhom. It-ħaddim ta' segretarjat tal-IJN huwa qasam ieħor importanti. Segretarjat għandu rwol kruċjali dwar it-ħaddim u l-iżvilupp tal-IJN. Is-segretarjat huwa il-memorja istituzzjonali tan-netwerk u jrid jiggarantixxi il-kontinwazzjoni ta' dak li jiġi diskuss u deċiż fin-netwerk. L-ambizzjoni tiegħi hija li nkomplu tejbu il-funzjonament tas segretarjat tal-IJN. Is-sit tal-IJN di wkoll tista' t-tejjeb? L-IJN qed jieħu pass ewlieni billi nieda atlas ġudizzjarju ġdid ftit ċurilu li jinkludi issa id-deċiżjonijiet għafas kollha fuq il-strumenti ta' rikonoxximent reċiproku per eżempju l-ordni ta' frizzar, l-ordni ta' konfiska, l-ordni ta' supervizjoni, eccetera. Iżda għanna bżon namlu aktar sforz sabiex ikonna l-informazzjoni fuq is-sit kif ukoll il-lodot aġġornati. Il-migrazzjoni tal-sita li ġejjen lejn il-portal tal-e-justice ħajkollu implikazzjonijiet ewlenin fuq l-iżvilupp tiegħu U segretarjat ħaj jiġi li qed jiġi mejjum minn numru ta' punti ta' kuntatt li ġejjen qed issegwi dan il-proġett mill-viċin u aħna qegħdin naħdu flimkien mal-Kunsill, Kummissjoni u l-Grupp tal-E-Justice. Qasam ieħor ta' importanza hija ir-relazzjoni bejn l-IJN u l-Eurojust. L-IJN e u l-Eurojust għandhom ir-ruoli u l-kompetenzi rispettivi tagħhom u huwa importanti li t-nejn huma jaħdmu fil-kompetenza rilevanti tagħhom. Fi prinċipju l-Eurojust m'għandix ehm, titratta ċertu kwistjonijiet li tista' tħossibhom li ġejjen u viċeversa. Ġviri li ġejjen m'għandix ikkordina każijiet fejn aħjar ikun hemm l-Eurojust. Dan huwa l-prinċipju ewlieni fuq x'għandhom jagħmlu l-Eurojust u l-DJN li ġejnu l-Eurojust flimkien faslu dokument konġunt fejn il-kompetenzi u rwoli tagħhom tiġi diskritti. il dokument ħajġi tradott fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea u ħajkun disponibbli għal tqassim fl-istati membri. Dan huwa eżempju ta' proġett komuni ta' bejn li ijn u l-Eurojust li mira għall-użu kif suppost tal-rizorsi ta' kemm l-IJN u l-Eurojust. U para segwitu ta' dan id-dokument, jista' jkun hemm diskussjoni fuq kif ħaj jiġu ġestiti tal-biet lill ġejjen u l-Eurojust. Biex naraw kif jistaħdem din fil-prattika. Issa l-iżviluppi ta' relazzjonijiet mal-pajjiżi terzi għal dawk li huma in-networks ġudizzjarji dawn ħajkomplu hemm bżonn li l-punti ta' kuntatt tal ġejjen ikollhom aċċess kemm jista' jkun faċli u maġġel għall esperti fuq kooperazzjoni ġudizzjarja f'pajjiżi anka lin mill-frontieri eh, tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, riċentement kien hemm eh, li ġejjen beda jaħdem flimkien fuq il-proġett prosekuturi, eh, il-netwerk tal-prosekuturi tal-Balkani tal-Punent, ġviri huwa l proġett tal-2014 IPA li huwa finanzjat mill-Kummissjoni Ir-riżultati mistennija mill-proġett huma li twaqif ta' kanali għal kuntatti diretti u informali bejn il-punti ta' kontatt tal-IJN u l-punti ta' kuntatt tal-prosekuturi tal-Balkani tal-Punent li xi ħaġa kruċjali. Issa, xiftit kelmiet dwar is-sit round tal-evalwazzjonijiet reċiproċi Dan is-sit round huwa punt ta' rilevanza eh, ta' referenza importanti għal TTIP. il segretarja tal-IJN flimkien ma' grupp ta' ħidma intern tal-IJN qed jaħdem bħalissa fuq segwitu fuq rekomandazzjonijiet li huma indirizzati l-IJN fil-rapporti tal-evaluazzjoni. U la darba hemm numru ta' oqsma li hawnhekk jorbtu mal-Eurojust fit-28 rapport li ġejjen qed jaħdem b'kollaborazzjoni mal-Eurojust f'dan il-proġett Mela biex nala il-prezentazzjoni tiegħi. Jiena nista' ngħid li huwa ċar li li ġejjen għandu rwol importanti x'jaqdi fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja dan huwa ċar fin-negozju ta' kuljum ta' kull prattikant ta' kull persuna li taħdem dan il-qasam eh, li jiffaċċa aspetti internazzjonali f'investigazzjoni kriminali. U dan huwa importanti anka fid-dawl tal-possibilità li jitwaqqaf li PPO u irridu nejnu l-persuni li jaħdmu f'dan il-qasam fuq bażi ta' kuljum, ġifiri biex huma jkunu jistaw ikollhom kooperazzjoni internazzjonali li taħdem u anka l-investigazzjoni kriminali tagħhom imxu aktar li lin sabiex kollhom prosekuzzjoni u eh, sentenzjar it-ħaddim tal-IJN iserra ħafna fuq segretarjat tal-IJN li jaħdem kif suppost u l-għan tijaj palma jitqabel u għal inkompli naħdem fuq dan. Għal darba oħra nishtiq nirringrazzjakom tal-li stidentuni biex nitkellem fuq l-IJN u ta' importanza kbira li il-Parlament Ewropew jiġi informat dwar l-attivitajiet tal-IJN. Ikun ta' pjaċir għalija l nġilura l-ilkom Eh, u niprezenta il-rapport li mis tal-IJN li kopri l-periodu ta' bejn l-2013 l-2014 eh, la darba jkun finalizzat. Nishtiqni nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nilqa kwalunkwe mistoqsijiet li jistajkolkom fuq il-ħidma tal-IJN. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, Sur li nixtieq saqsi mistoqsija. Signora Kimici. Grazzi ħafna, eh, Signora President, eh, rappresentata l-Komissjoni, grazzi tal-li tajtna din informazzjoni fuq li ġejjen u jena nemmen li kemm minn perspettiva ċivili kif ukoll kriminali dan huwa qasam importanti ħafna tħaddim kif suppost sistema ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ġudizzjali. Iżda anka fl-aġenda ta' sigurtà Ewropea enfasizzajna kif fil-qasam kriminali il-sistemi ġudizzjarji nazzjonali għandhom jużaw dawn l-istrumenti aktar partikolarment li AWs kif ukoll l-ordni ta' konfiska l-ordni ta' fizzar u enfasizzan kif dawn l-istrumenti għandhom rwol fundamentali fil-ġlieda kontra reati transkonfinali imma fil-verita Eh, mux qed jiġu applikati fil-każijiet kollha għaliex dan kieku jkun possibbli u nittamaw li seħ. Mela, jina naħseb li Sissa diġa kien hemm riżultati tajbin ta' żieda ta' talbiet li jaslu, imma jiena naħseb li hemm bżonn naħdmu sabiex jiżdiedu iżjed. Għalhekk jiena inħoss li soluzzjoni tista' tkun propju em, li nużaw aħjar dawn l-400 punt ta' kontat l-lum diġa rajna numru ta' inizjattivi dwar dan u jina personalment napprezza u naqbel maħom. Iżda tkellimna u koll dwar il-rapport bejn il-punti ta' kontat, ġifri inklus li ġejen u anka l-Eurojust, u jina naħseb li dan huwa wieħed mill-punti ofol li jippermettu l ijn sabiex tkompli tiżviluppa u dan jimur li lin mill eh, apparti dan kollu hemm l-użu aħjar tal-portal eh, tal-e-justice. Għalek, il-mistoqsija tijaj hija din tista' tagħtina xi indikazzjoni addizzjonali fuq ir-rabta mal bejn l-IJN u l-Eurojust kif ukoll il-possibilità li kunem koordinazzjoni li tevita ovvjament il-dupjar tal-kompetenzi tal tal imma li jippermettu kemm li ġejjen kif ukoll l-Eurojust li jagħtu dan l-appoġġ għal kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji kemm fil-qasam ċivili kif ukoll partikolarment fil-qasam tal-liġi penali kriminali biex niġġieldu dawn it-tip ta' reati transkonfinali. Grazzi. Thank you, Miss. Grazzi, Signora Kinnici. Memħat iktar li jitkellem fuq dan il-punt. Nerġanati il-mikrofonu lil Sur Lofgren. Grazzi, Signora President, grazie anche li Signora Kinnici. Naqbel perfettament kienet ta' importanza ewlenija illi dawn l-istrumenti kemm li ġienu l-Euroġust jaħdmu tajjeb. U hemm xi affarijiet li jistgħu jistgħu jiseħħu, Diġà tkellimt skambju bejn is-segretarjat u li ġejjen. Irridu niftakru li segretarjat ġi poġġi taħt l-amministrazzjoni tal-Eurojust apposta biex e, iż-żewġ entitajiet ikunu taħt l-istess amministrazzjoni. U aħna jina naħdmu f'dawn fuq dan f'dawn naħar snin biex niddeskrivu lil pubbliku x'qegħdin namlu kemm l-euro ġust kif ukoll l-IGN l-IGN. U bekk anki il-membri ta' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet jiġu iktar riplej xulxin u għalija interessani kif qed jaħdmu dawn e, it-tnejn fl-istati membri differenti u bħalissa għaddejjin b'rapporti ta' six round u kienem ħafna pajizi illi ikkonfermaw din il-ħidma u kooperazzjoni. Aħna edin naħdmu fuq pjantazzjoni fl-imkien mal-Eurojust biex anki eh, nitjibu u biex nispiraw anki pajizi oħrajn fuq kif nistaw nimxu. Naturalment mhuwiex faċli għanna pajizi u pajizi gbar. U naturalment il-pajizi gbar fil-pajizi gbar jista' jkun daċen iktar diffiċli li nilħu l-koordinazzjoni li hemm fil-pajizi zar. Per eżempju, però, eh, il-Germania li huwa pjuttost kbir, però, bħalissa l-koordinazzjoni għaddeja tajjeb ħafna U dan huwa eżempju ra nistgħu nużaw eh, fl-AGN fid-diskussjonijiet anki mal Eurojust kif nistgħu intejbu anki il-kooperazzjoni. Jiena nittama li nittama li din risposta tatik sodisfazzjon. Eh, eh, soddisfazzjon. Grazzi. Grazzi sur Lofgren tal-li ġejt anki għal komitat ta'kom biex tatina prezentazzjoni fuq network ta'kom u jena nawguralek ħidma tajba għal snin li ġejjin. Kollegi, issa se namlu l-votazzjoni fil-11 u kwart mela għanna xiftit minuti u nistaw nihdu pawza. Umbat inkomplu fil-11 u kwart bil-votazzjoni. Izguraw illi kolkom il-karta tal-voti ma'kom għax se jkollna votazzjonijiet elettroniċi żgur naħseb illi wieħed mir-rapporti tagħna se jiġi eh, se nużaw eh, il-votazzjoni elettronika l-ħin kollu għal dastant użaw, izguraw eh, li kolkom il-karta maħkom. Mela nerġaw nintaqaw fil daċu kwart.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

Dear colleagues. Kollegi, niprova, nishtiq nitlobkom tiħdu postkom. Eh, mux eh, faċli, eh, mur kellima, mux ħadd ħan kompli, mux faċli sibna. Nishtiq nibda il-votazzjonijiet. Nibdew bil-votazzjonijiet fasli mbagħad ngħaddu għal dawk iktar diffiċli. No, norbot fuq il-kooperazzjoni tagħkom. Se jkun hemm lista fejn waħda mill-votazzjonijiet u sen nitlob illi nivvotaw elettronikament biex bekk nkunu zguri li ħadna li għandna laħja il-rizultat ġust. Mela l-ewwel la, bosta rapport eh, fuq rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq l-isħubija tal-Kroazja għal konvenzjoni u trattat tal unjoni Ewropea fuq iġlida kontra korruzzjoni. Mela naddu għal votazzjoni. Eh, mela fl-aħħar votazzjoni bat namlu elettronika.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 46 favur, memx astenzjoniet, memx vot kontra, nifraħ li signora Sipel. Issa rapport li mis u rapport ta' signora Wikstrom. Fuq il-minuri mhux akkompanjati. Nibdew kompromess, l-ewwel kompromess wieħed. Min huwa favur? Kontra. Astenzjoniet għaddit. Għadda. L-emenda numru 10. Favur kontra. Astenzjoniet maddiċ. Emenda 2. Favur kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 3. Favur kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 13. Favur. Kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 16 fawu kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 4 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 17, favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 18 favur kontra astenzjoniet maddiċ Issa nivutaw fuq il-premessi. Emenda sitta, favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda seba, favor. Kontra. Mhuwiex ċar. Mela nerġaw nivutaw fuq l-emenda seba. Namlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <coughs> Votazzjoni maluqa. Mela ma deċ di, 31 kontra 21. 21 favur. Emenda 8 favur, kontra. Astenzjoniet ma deċ. għaw emenda lingwistika, però memx għalfejn nivotaw fuqa, essa il-test kif nuwa mibdul nitlob votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Disawar bejn favur, tlita kontra, memx astenzjoniet. Nifirħu lil rapporter issa nitlobkom tivvotaw għal mandat biex niftu negozjati mal-Konsil. Votazzjoni miftuħa. Maluqa, kol votazzjoni maluqa. 50 favur, 3 kontra, memx astenzjoniet nifirħu l-Sinjora Wikstrom. Unawgurawlek <clears throat> fin-negozjati. Issa, naddu rapport dejon fuq lajnuna legali fuq l-assistenza legali għal eh, persuni li mandomx libertà fil-proċedimenti legali. Et jajdu li jem differenzi bejn il-gruppi jena nishtiq namel votazzjoni elettronika fuq il-votazzjoni kolla kemmim il-bidu sal-axħar. Mela, għanna emenda ta' kompromess hemm emenda orali għall-ewwel emenda ta' kompromess. Għalnati l-mikrofonu li sinjura dati biex tajdilna. Grazzi, President. Jina nishtiq niprezenta l-emenda orali illi hija fisem il-grupp tagħna PPE. Dan l-emenda tara fl-aħħar tal-lista tal-vot. L-idea illi nillimitaw il-ambitu għal każijiet fejn hemm privazzjoni tal-libertà eh, għaliex għaliex namluħ da għaliex inkella din id-direttiva se titkellem fuq dritt li ma jeżistix. Hemm bżonn inkunu realistiċi, irridu l-assistenza ġuridika, però għandha tiġi limitata għal każi effettivi ta' privazzjoni ta' libertà. Din hija essenzjali għal grupp politiku tagħna biex e, insibu pozizjoni tal-Parlament li d-għajja li kunem e, dritt e, effettiv. U għal din raġuni namlu appell biex tappoġġaw dan il-emenda orali. Grazie signora Dati, il-rapporteur. Tista' tipprova il-mikrofonu liħor forsi jaħdem. Eh, mis-sinjora dati, għala il-mikrofonu eh, tijak, forsi jista' jaħdem. Ejva, issa jahdem. Ejva, grazzi. Jina nirringrazzja l-PP un naf l-emenda orali u bid-denzjoni tajba, pero għet ibiddel qed ibiddel eh, sens tal tal tal mm, proposta tiegħi u għal daqstan jiena ma jiena nopponi. Signora Sipel, aħna ma nishtaw, ma ridux nbidlu e, il-għan ta' dan il-rapport. U għanki aħna nopponu. E, Signora Wikstrom, anki aħna kontra. Fil-fat, et jimbidel l-ambitu b'mod drammatiku ma nistawx nappoġġaw din il-proposta orali. Mela, allora nivutaw fuq il-emenda e, ta' kompromess minna l-emenda orali. Mela, niftħu issa il-votazzjoni fuq l-emenda ta' kompromess eh, numru 1 minar l-emenda orali. Votazzjoni maluqa. 32 favur, 21 kontra. Mem lebda eh, eh, astenzjoni. Għaddit. Mela l-emenda issa 87 favur. Kontra. Iva, Ejwa, votazzjoni elettronika. Mela, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 43 favur, 10 kontra, astenzjoni wahda. Issa naddu għall-emenda 89 fej għanda emenda orali oħra u nistaqsi il-Signora eh, eh, Dati. Grazie, Signora President, għannom tal-PPE e u bil ma' gruppi l-oħra reprezentaw din l-emenda, aħna għanna emenda orali fuq l-emendi jiġifiri atti oħrajn li huma legalment kolanti tal-Unjoni jew kella strumenti oħra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 Then uh, we go to, to Amendment 20. Uh, I open the vote. Oh, uh, the vote is not. Uh, oh. Niftaħ il-votazzjoni. Issa miftuħa l-votazzjoni. Mawx astensjoniet. 97 eh, niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Erba u ħamsin kontra, wieħed favur. Issa design? Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. 30 favur, 25 kontra. Ah, dit. Issa l-emenda 21. U l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa emenda 102. Kompatibli ma l-emenda 21. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Sanaddu għal emenda 104, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ddiċ. Emenda 108 b'emenda orali. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Addit. 112 bl-emenda orali. L-emenda miftuħa. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. Għaddit. 114. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma 116 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Ma ddiċ. Emenda 23 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. tal-emenda 24, l votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 123, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma għaddiċ. 124 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddiċ. Issa għaddu għal-emenda ta' kompromess numru 3 fejn hemm vot maqsum mitlub. Mela l-ewwel parti nivvutaw fuqha issa, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa e għaddu għal-emenda ta' kompromess nullu erba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-għu. Għaddit. Emenda ta' kompromess numru sitta fejn hemm eh, vot maqsum mitlub. Eh, l-ewwel parti, il-votazzjoni miftuħa. Votazione manuale. Compromess numru 6. Lower ewwel parti. Votazzjoni magħluqa għaddit. Essa t-tieni parti, nivutaw fuq it-tieni parti, Votazione miftuħa. Votazione magħluqa. Ma ddeċ. Kompromess numru 5. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Għaddit. Naddu għall-emenda ta' kompromess numru 7, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni numru 8. Eh, għaddit. Emenda ta' kompromess numru 8. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Emenda 2. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 3. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet l-emenda erba. Votazzjoni mistuħa Votazzjoni maluqa. Għaddiet emenda ħamsa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 39, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 40, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 47 huma identiċi għalhekk votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddew. L-emenda 42. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddeċ. Emenda 8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 44. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Amenda 9 u 45 huma identiċi, votazzjoni fuq u miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Amenda 10, 46 u 47 huma identiċi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-emenda 11. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 49 li hija kompatibbli ma l-emenda 11. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. 52 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 54 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Emenda 56, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma bdiċ. 58. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 59. Votazzjoni miftuħa. Se nivvotaw fuq 59. L-emenda 59, votazzjoni miftuħa. tazzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa. Ma bdeċ. 31 vot kontra 24 favur. L-emenda 60. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma bdeċ. Menda 65. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 66. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 2 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 16. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 73 li hija kompatibbli ma' 16 votazzjoni miftuħa stazzjoni maluqa. Għaddit. ħamsa u sebajn votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 76 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 17 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u 77 votazzjoni miftuħa azzjoni maluqa. Għaddiet. Tmenin, l-emenda tmenin, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 81. Favur. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit emenda 82 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, maddiċ. Issa, se nivvotaw fuq il-test kif ġie emendat, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet. Issa rridu nieħdu deċiżjoni fuq il-ftuħ ta' negozjati, il-mandat u il kif se jkun il-format it-tim ta' negozjati, il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Nifirħu l-rapporter. Sur De Jong, Ivak, kelma ta' malajr jiena nixtieq nirringrazzja il shadow Rapporteurs kien eżerċizzju diffiċli u jiena kuntent ħafna illi fl-aħħar mill-aħħar kien hemm maġġoranza qawwija favur u nistgħu nibdew il-negozjati flimkien mal-Kunsill. Grazzi ħafna kollegi għal kooperazzjoni ta'kom fuq dal-vot, Signor Vikstrom. Jiena wkoll nieħu l-opportunità biex nirringrazzja il-Shadow Rapporteurs u l-daw kolla illi ikkontribwixxew tal-imot li issa il spiċaw il-ġranet illi il-nibatu tfal bħalli kiku kienu pakketti minn stat membru għall-ieħor din hija rebħa għall-Ewropa. Grazzi ħafna. Kollegi, issa se jkollna inkomplu il-laqatana irrit inħabbar li meta se il-parti li miss tal-laqa tana PHS 3 c 15 mal-Kumitat Ikon fejn hemmhekk hemm vot ieħor nibdew f'nofsinhar.